Thank you very much. Grazie. Dal-ħodu. Nilqakom fil-Komitat tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi. Naprovaw na l-agenda u diskussjoni lejla għada se nibdew il-votazzjonijiet fid-disa preċiżi. Għax imbagħad la a congiunta maggiori fi disa flash on esquart en talba minant eh, minant eh, membru biex biex votazzjonijiet inresu aktar tard. Ma nistan adottaw l-agenda? Il-laqa web streamed. Oh, okay. almeno se la provavo. Għaw xaħat eh, li għandu oġezzjoniet għal-minuti? Għandkom ħin sal-laħar tal laqtada E eh, aġġornament fuq trialogi u avvenimenti. Xvab mar fil-komitat ta' Cancun fl-ħar ta' sena li tu sejt jien aġġornament ta' situazzjoni. Grazzi, President. U uh, ħaġa tajba nisma li għada sejra inti Londra u ħat intaqa mal prim ministru <coughs> ġdid. U nixtieq ngħidlek illi aħna mill-grupp EPP nkunu kontenti jekk inti tajdilha personalment illi relazzjonijiet u taħdidiet mhux biss fuq ir-rapport li qed tagħmel imma kif dawn l-aħħar 50 sena kienu kostruttivi u utli u mhux biss fl-interess tal-pajjiż tiegħek. U forsi hekk tista' tieħu impressjoni pożittiva fuq dak li qed tagħmel inti u l-kollegi. fil ġermania hemm kanzunetta li tajt għalles noj maħder maj. U mux għed nitkelma unek fuq il-rebbija, Se jitkellem bil-Ġermaniż. Tagung der OECD. Il-laqgħa tal-OECD li saret fil-Messiku mill-21 ta' 23 ta' Ġunju kien kienet laqa propju fuq l-ekonomija digitali. U mill-bosta perspettivi differenti fuq livell internazzjonali, aħna diskutina il-kwistjoni ta' innovazzjoni tkabbir kif ukoll prosperità u ġid soċjali u mod kif nistgħu nilqu dawn l-anijiet il-membri tal-kumitat jiena diġà preparajt l-om dokument u fil-fatt nixtieq ringrazzja l-segretarjat tal-li għenuni ħafna sabiex nfassal dan il-dokument ħalli nurikom li ma suġġetti aħna id-diskutejna matul l-laqa kien hemm il-President tal-Messiku, il-Messiku wieħed mill-membri l-ġodda tal-OECD u minnaħa tagħhom xtaqgħu juru l-aħjar affarijiet li huma jistgħu joffru naħseb li rnexxilhom kien hemm numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea li kienu rappreżentati hemmhekk ukoll li permezz tal-pożizzjonijiet u l-idea tagħhom resqu ċertu punti kien hemm ukoll il-kap tal-Awtorità tal-Kompetizzjoni tal-Istati Uniti u jiena flimkien ma' segretarja ta' dan il-Kumitat irnexxieli kolli diskussjonijiet bilaterali magħha u anke fuq il-livell transatlantiku jiena nkolli ngħid li hemm il-possibilità ta' kooperazzjoni aħjar fil-kuntest ta' negozjati ta' TTIP. U ikolli ngħid ukoll li Madana kollu hemm daqsxejn differenzi fil-pożizzjonijiet u mhux qed nifhmu sew lil xulxin. Kenna round table fuq il-kwistjoni tar-regolamenti tal-pjattaforma u jkolli ngħid li verament kienet sorprendenti li r-rappreżentanta tal-Autorità tal kompetizzjoni tal-Awstralja tkellmet fuq il-kontroll tal-prodotti tal-konsumatur li sew kunu perikolużi. U fil-fatt din hija xi ħaġa illi aħna diskutejna fil-pakkett tal-konsumatur, tal-prodotti tal-konsumatur. U mbagħad aħna rajna l-Awtorità tal-Kompetizzjoni tal-Istati Uniti qalet illi l-Istati Uniti taħseb li pjattaformi għandhom ikunu immexxija peer-to-peer, ġifieri sistemi permezz ta' Airbnb, Uber, TripAdvisor, dawn huma pjattaformi illi verament jgħinu l-konsumatur minħabba illi hemm evalwazzjoni għaddeja ħin kollu bejn mill-konsumaturi stess għal-konsumaturi. U dinja xi ħaġa li ta' benefiċċju u jekk aħna nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet meta nitkellmu fuq sharing economy u l-collaborative economy aħna din nitkellmu fuq pjattaformi f'Ewropa ġifieri sistemi kif ukoll um, istituzzjonijiet li fil-fatt jistgħu jiservu ta' pjattaforma. Iżda meta nitkellmu fuq hekk naħseb illi qegħdin nifmu daqsxejn differenti il-pjattaformi min-naħa tal-Amerika u għalhekk fil-passat aħna ma fimniex il-xulxin forsi fuq dawn l-affarijiet u dawn l-affarijiet li dwarhom ma ftemniex fil-passat dejru biċ-ċar matul din il-konferenza. Iżda xorta ma rnexxinix insolvuhom, iżda aħna nixtiequ li nippruvaw noħolqu ċertu dibattitu ċar ħalli niftemu aħjar bejnietna fuq livell transatlantiku ħalli bekk nkun nistgħu nagħtu kontribuzzjoni kostruttiva kemm jista' jkunu nifmu Iż-żewġ ħadd li l xulxin, apparti minn hekk jiena ma nixtieqx noqgħod nidħol fid dettall dwar il-punti, kien hemm il-rappreżentant tal-Berek ukoll ir-rappreżentant tal-Aġenzija ta' Ċibersikurta Franċiża, u kien hemm ir-rappreżentant tal-Segretarjar tal-Istat Franċiż u Ġermaniż jiena kellimtom u ukoll anke rappreżentanti ekonomiċi tal-pajjiżi kien hemm bosta diskussjonijiet ukoll fil-marġini ta' din il-konferenza u naħseb l-Unjoni Ewropea bis-sur ansib kif ukoll bid-Direttur Ġenerali Roberto Viola kienet rappresentata tajjeb ħafna fuq livell uffiċjali jiena naħseb li l-proċess ta' dan id-dibattitu għandna nkomplu nsegwuh minħabba li dak li għandu x'aqsam is-suq intern transatlantiku aħna rridu naraw li nitkellmu fuq l-istess affarijiet, iżda hemm bżonn li nagħmlu ħafna iktar xogħol ukoll. U meta naraw li nniżaw il-ħin għad dispożizzjoni tagħna nirringrazzjakom ħafna tal-mandat li intom tajtuni minn ħadd dan il-kumitat. Thank you, that's Grazie. Eh, interessanti ħafna. Onek, <clears throat> hemm bżonn nifukaw fuq din il- fuq dan il- fuq din il-ħidma fuq il-ekonomija kollaborativa, fuq il-pjattaformi, ecc. Il-punt li jmiss, allura, huwa il-prezentazzjoni minn l kummissjoni fuq fuq il-pjattaformi online. U għaw Gerard de Graaf. Edin lura ħafna ma tistawx terzqu daqsxejn iktar lejna. Tajjeb, però jgħat il-bot ħafna. Stajt ġejt daqsxejn iktar viċin, ma importax. Grazzi. Thank you. That's perfect. So this is the um, communication from the... Mela din il-komunikazzjoni mill-Kommissjoni għal-Parlament. Għandi traduzzjoni stramba tajt il-President fil-headphone mill-jider hemm interferenza bil-lingwi. Mux Inglis. Dan hija komunikazzjoni lejn il-Parlament u l u l-Ekosak fuq il-pjattaformi online u su digitali u sfidi għall-Europa. Grazie ħafna, Signora President, l-għodwa e, tajba l-membri. Dinja komunikazzjoni li l-Kommissjoni ħarġet fil-25 ta' Mejju fl-imkien mal-pakket iktar wisa ta' miżuri illi jidkom issa tafu. Nishtiq nisħa fuq il-riżultati principali u l-kwistjonijiet ta' interess. l net nishtiq najt li huwa importanti najt illi il-terminu pjattaforma hija pjuttost metafora u din il-kelma aħna uh, eh, nużawa għal ħafna modelli ta' business u attivitajiet. Search engines, outsource, marketplace, social media, kontenut eh, uh, kreativ uh, u ekonomija kollaborativa. Mux faċli li nġibu dawn il-affarijiet eh, kollha ġo approċ singolu. Importanti li narfu l-varjetà kbira ta' pjattaformi anki jekk għandhom ħafna kwistjonijiet komuni għandhom eh, networks bazati fuq l-ICT, jużaw id-data, huma multi multisided jaġixxu bħala intermedjari, pero hemm varjetà kbira. U tini punt li nixtieq nagħmel hawnhekk huwa il-kontribuzzjonijiet pożittivi li jagħmlu għall-ekonomija u għas-soċjetà u u anki il-valur mizjus li taħti imma mod iktar wisa fuq id-demokrazija tagħti eh, channels għad dibattitu u u it fassil ta' swieq ġodda Però l'Unione Europea mm, ma toċ ħafna fil-ekonomija tal-pjattaformi. Aħna eh, għanna xi 4% ta' rappresentazzjoni fuq is-suq. Ħafna minnhom mumiex oriġ mhumiex Ewropej eh, fl-Asja jew fl-Istati Uniti. U dan dinja sfida u rwol tagħhom u ta' importanza strategika biex ikolla dejjem iktar influenza u platforms iktar ta' suċċess illi oriġinaw fl europa Hemm ħafna opportunitajiet għal startups fil fl-Internet of Things, il E, il-manufattura, d-deġilidazzjoni tal-industrija. U dawn huma kollha aġendi illi l-Unjoni Ewropea bżonn li jitfasslu. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal-evalwazzjoni li saret min-naħa tal-Kummissjoni fuq l-ekonomija tal-pjattaformi jiena nixtieq ngħid illi aħna għamilna konsultazzjonijiet molt e, intensivi ħafna, starriċ, studi, workshops u ħadna nota tal-rapport li ġi adottat fil-Parlament din is-sena fuq is-suq intern digitali. U hemm ukoll komunikazzjoni separata li ħarġet il-Kummissjoni fuq l-Ekonomija Kollaborativa f'Ġunju. Imma il-messaġġi ewlenin huma f'dik il-komunikazzjoni ta' Mejju. Mela ximum, xinu ma daw l-għonet irrit li konna l-kondizjoniet għafas ġusti, dan huwa evidenti, però dan huwa importanti biex nevitaw frammentazzjoni. Aħna ma jistax ikonna uh, ekonomija tal-pjattaformi uh, eh, e kulħadd jivvinta il-sistema tijaw, ma jistax ikonna 28 u 27 pjattaforma differenti. Uh, eh, Irrid ikun hemm l acċess l-iktar wisa possibli. U l-frammentazzjoni tassu eh, huwa negativ. It-tieni punt, l-ekonomija ta' pjattaforma tevolvi ħafna għal-policy makers ifisser dan irridu nkunu irridu noqogħdu attenti u nirreagġiċu man mux kmini wis qabel ma nifmu ma l-implikazzjonijiet. Il-responsi tal- policy huma flessibbli u nix aħna nwaqfu regoli rigidi li mbagħad se jwaqfu il-tkabbir tal-pjattaformi. Naturalment il-pjattaformi diġà huma sottoposti għal regoli u regolamenti eh, politika ta' kompetizzjoni, konsumatur, ta' taxxi, jew nkella anki oħrajn iktar wiesa u dawn għandhom ikunu infurzati b'mod effettiv. U l-Kummissjoni saħet imħabba il-fatt il li ħafna pjataformi differenti l-aħjar mod biex nimxu u għalli konna approċ u dan huwa messaġġ qawwi li ħareċ mill rapportakum ta' din is-sena li mandux ikon uh, eh, approċ orizontali trasversali imma jekk hemm kwistjoni ta' politika pubblika li tista' tiġi indirizzata fuq livell Ewropew, allora irridu nagħmluh dan b'mod speċifiku mhux immorru iktar b'mod wiesa. U mbagħad hemm xi prinċipji ewlenin li skont il-Kummissjoni ħossi li huma importanti li nirrispettaw. Waħda hija li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs, qed naraw sitwazzjonijiet fejn il-kumpaniji tradizjonali huma dejjem iktar f'kompetizzjoni ma' pjattaformi ġodda. Imma il ir-regoli li ġew adottati xi ftit żmien ilu għadhom ma għarfuwiex din ir-realtà u biex nagħtikom eżempju l-Kummissjoni bħalissa qed taħdem fuq ir-riforma tal-qafas tal-telekomunikazzjoni għax tagħti servizzi <coughs> simili u mumiex l-istess u laqas regolimentati bl-istess mod. Per eżempju, l-SMS jew jew Skype. U l-istess ħaġa fuq li privacy. Issa li jem il-GDPR li ġi adottat. U f'din is-sitwazzjoni għaliex l-ambitu tal-e-privacy huwa determinat mill eh, definizzjoni tal-provider ta' servizzi u naraw servizz li huwa pjuttost eh, sostanzjali u ħafna minnhom ma joperawx ma japplikax għall-operaturi li edin jahmu fl istessu u dawn u anki hawnhekk qed nippruvaw insibu mod biex il kondizjoni tikun daqsa kulħadd. U dan għazan niprofaw namluħ anki wara sajf, għabel l ta' settembru, u se namlu revizjoni ta' telekomunikazzjoni u privacy. U tini prinċipju u għalli konna imġiba responsabli. Eh, ħafna nis jorbtu ħafna fuq il-pjattaforma għandhom rol importanti fl-ekonomija, fil soċieta jittana, u nafu li jem problemi ta' kontenut, problemi tal-value gap fil- qasam tal-copyright u l-Kommissjoni diġa direttiva ta' servizja audiovisiva ħat għamil obbligu fuq il-pjattaformi biex tiżdura il-protezzjoni tal-minuri u biex tevita diskorsi ta' mibeda u fil-copyright. Il-Kommissjoni għedha taħdem biex ikun hemm li se tippreżenta fil-21 ta' Settembru u qegħdin analiżaw attentament xinu ma dawn il-value gaps. Biex ikonna business model ta' suċess bil-kontenut prodott anki mill-oħrajn. Għal din dastan din il-kwestjoni ta' eh, mġiba responsabli importanti ħafna, ma' trasparenza u il-ġustizja dan huwa importanti ħafna għal konsumaturi li jridu jkun jafu x'qed jiġri bid-dejta tagħhom. Jafu li servizzi offruti mill-pjattaformi jirrispettaw dawn il-prinċipi ta' trasparenza u kollox huwa ġust u jistaw jagħmlu deċiżjonijiet informati u dan huwa veru anki fil-relazzjonijiet B2B. U f'dawn l-osma <clears throat> il-Kommissjoni diġà ħabret starriċ ulterjuri għax l-evalwazzjoni ġenerali għajmeċi xi kwistjonijiet Eh, ċevejna ħafna input minnaħa tal-negozji li għedin jgħidu li xieħut minn dawn il-prassi ta' dawn il-pjattaformi jistaw jiġu konsiderati negativi dannużi. Per eżempju, f'ċerti kondizjonijiet anki data użata minn dawn il-pjattaformi fejn il-platform stessi għedin jikompetu mal-policies u mal-services il huma anki fuq il-platform stess u il-Komissjoni qiegħda tagħmel iktar studi u starriċu biex eh, b'idea idea li e, eh, unbat tippreżenta l-konklużjoni tagħha sal-rebija tal-ġimgħa dieħla. Il-hemm bżonn ta' eh, azzjoni barra mill- applikazzjoni anki tal-politika ta' kompetizzjoni, hawnhekk qed inħarsu lejn situazzjoni fejn il-politika ta' kompetizzjoni eh, eh, miex qed tkun effettiva biżejjed għal dawn il-problemi. U l-aħħar prinċipju huwa l-aċċess non diskriminatorju. U dan huwa biex jaqsam mal-fluss liberu ta' data kwistjonijiet fuq il-blokkaċ fil-qasam tal-cloud fejn huwa diffiċli mhuwiex possibbli illi wieħed immex id-data minn klawda l-oħra. Dawn għajmu kwistjonijiet ta' portabilità ta' data, interoperabilità ta' data. U dan qasam illi fuq u edin naħdmu fil-Komissjoni bi proposti specialment bil-flus liberu ta' data. Illi dana fil-program tagħna għall-aħħar ta' Novembru. U l-aħħar punt li nixtieq fuq u huwa illi l-Kommissjoni għamlita ċara li m'għandha l-ebda intenzjoni għalissa illi tagħmel emendi illi tbiddel id-direttiva tal-e-commerce. Din id-direttiva hija punta referenza importanti għal su intern digitali. Uh, fuq safe harbor, per eżempju, tati eccezzjoni ta' responsabilità għal dawk l intermedi intermedi li huma conduits passivi. Eh, Il-Komissjoni tħoss li dana kien importanti ħafna għal e, tkabbir tal-ekonomija digitali fl-Europa u flok ma tbiddel din il-miżura e, hija eh, tħoss il-miżura da tajba u kwalunkwe kwistjoni illi teżisti għal azzjoni politika fl-opinjoni kont tal komissjoni testa tiġi risolvuta b'inizjativi oħrajn waqt li nżommu il-prinċipi tal-e-commerce, tad-direttiva tal-e-commerce intatti. Nista' niqafaw, President. U lest jena nirrispondi għal kwalunkwe mistoqsija eh, disponibli jena eh, għal biex nirrispondi għal dawn mistoqsijiet jekk hemm minnaħa tal-membri. I apologize. Skużawni. Għanna rapporteurs u shadows nominati mill-gruppi Iva. Ma tmandiċ il-lista. Mela ħan nisimaw minnat il-koordinaturi. Andrea. Grazie ħafna, Signor President. Grazie u koll il-Kommissjoni ta' dan il-rapport interessanti li jurina flima level fil-ma stadju għasana f'dak li nixaqsam il-ħidma tagħna fuq il-pjattaformi aħna eh, shadow rapporters u rapporters diġa bdew jaħdmu fuq dan is-suġġett, nixtieq ngħidulkom ukoll li aħna naħsbu illi fil-fatt ma nistgħux insolvu problemi kollha f'daqqa, iżda hemm problema li rridu nittrattaw b'mod urġenti, jiġifieri in-nuqqas ta' in ugwaljanza f'dak li xaqsam it-trattament fis-suq, per pereżempju jekk inħarsu lejn il-Mastercard u l-Visa card, il Aħna nafu li għaddej proċess illi ilu għaddej xar u għanna fil-fat 0.7% illi għan post fuq transazzjonijiet u għallura il-sistemi ta' tħaddim ta' dawn il-pjattaformi irridu jihdu perċentwal mill-konsumaturi tagħhom u ċertu offerti ta' li jibbenefikaw minnom umma irridu jpoġġuhom mbagħad ta' peaceful konsumaturi. Per eżempju, l-Spotify, il- il-Kummissjoni fil-fatt da tfassar bażi komuni iżda jekk ħad ispira ruħam il każ tal-Visa Card u Mastercard ma t l-aħħar ta' din is-sena tittieħu deċiżjoni li tagħmilha ċara li aħna ma nistgħux nippermettu li fuq dawn it-tip ta' pjattaformi minnaħa qed ikollna miżati għoljien ħafna u fl-istess ħin qed ikollna wkoll l-offerti li qed jintużaw kontra il-konsumaturi stess, jiena naħseb il mill-perspettiva ta' su, tal-ekonomija tas su, din hija xi ħaġa li mhijiex permessa mhux biss mhijiex ġusta u naħseb li għandna nikdbu rapport fuq din problema li hija problema ovvja u naħseb il-Kummissjoni tista' tagħmel xi ħaġa b'mod urġenti, speċjalment fil-kuntest ta' deċiżjoni li fuq il-każ ta' Mastercard u Visa Card. Jiena ktib lill-Kummissarju iżda naħseb li huwa importanti ħafna li għawek ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea jagħtu priorità lil dawn l-tħassib li dan tħassib li jiena qed nippreżenta anke dan il-Kummissjoni stess, grazzi. Grazzi, Evelyn. Grazzi ħafna, Sena President, grazzi ħafna il kummissjoni Ewropea li qed jippermettu li illi jina Eh, fil-fatt nitkellem u għed fukus gost li huma ħadu ħsieb din il-kwistjoni b'mod intensiv naħseb li s-sur għandu raġun ukoll ma nixtiex għand nintenni dak li għallu iżda nista' nsemmi l-punti ieħor. Il-Kummissjoni Ewropea resqed żewġ proposti fuq il-pjattaformi u fuq il-sharing economy li wkoll jirrappreżentu jirrepresentaw pjattaformi jistgħu nagħmlu distinzjoni bejnietom iżda din distinzjoni daqsxejn diffiċli minħabba li aħna qegħdin ngħidu li differenza bejn il-pjattaformi u sharing economy problemi hija fuq it-tul tal-perjodu li matulu qegħdin joffru dawn is-servizz il-pjattaformi u l-sharing economy. Allura huwa diffiċli daqsxejn li tagħmel verament din id-distinzjoni. Apparti minn hekk jekk aħna nħarsu lejn il-pjattaformi l motta kif jaħdmu nafu li jistgħu jaffaċċaw ċertu problemi. Allura kont ninsaqsi lil nnifsi. f'liema qasam, allura nistgħu nagħmlu daqsxejn ta' kontroll. Min għandu jkun ikkontrollat? Min għandu jikkontrolla? Min għandu jiddeċidi jekk is-servizzu xajrinata għal perjodu qasir ta' żmien jew inkella għal perjodu itwal ta' żmien. U e, kif nistgħu nippreservaw ukoll l-indipendenza ta' dawn is-servizzi anke pereżempju servizzi ta' e, traduzzjoni jew inkella servizzi oħrajn li ma nistgħux niddefinixxu għal raġuni nitlob il-Kummissjoni terġa' tispjegalna kif ħat fassal din distinzjoni. Kif ħat nistaw aħna nifmu ħalli nkun nistaw nimplementaw ħalla jkollha effett pozittiv għal kumpaniji kif ukoll għal konsumaturi ma jkunx hemm wis nuqqas ta' sigurtà bħala konsegwenza tal-proposti li intom nistatu. Grazzi. Thank you. Um... Grazzi. E, e shadows. et naqra din l ħaġa minn dan. L-Europa tista' tagħmel iktar bl-istess livell ta' skana miex aspirazzjoni potenzjali. Aħna għanna eh, risorsi biex namlu da' u dan għandu importanza fil-kompetitività globali. Il-Kummissjoni għandha raġun illi li tħlu fil-regoli ġodda minar ma namlu evalwazzjoni ta' leġislazzjoni eżistenti u prova tim modernizza u ħażin. Irridu irridu namluħ dan fejn hu possibbli u u importanti anki li nitkellmu fuq ir-rwol tal-fiduċa għax eh, ħadd mhux se jagħmel negozju ma' kumpanija li ma jaftax fiha. Anki fuq it-trasparenza, fuq ir-regoli u l-inforzar u importanti ħafna. U għawt li fuq il mizuri tal-protezzjoni tat-tfal u anki tal-, -protezzjoni tal diskorsi tal-mibeda mannix nipermettu l-inizjativi validi jieġu waqfa hemm bżonn għal riżultat għal regoli paragonabli u servizzi paragonabli. U u għawt li li namlu eżami ta' fejn jeżistu ir-regoli, irridu nizguraw illi l lakita l konsumaturi għadu xera. Issa specialment il-prassi bidlu l-modelli kommerċali u koll. U importanti illi kunem trattament komuni u regoli komparabli għal kumpanili u fuq il-protezjoni tal-konsumatur rezistenti għat li nafu u koll li hemm raġunijiet importanti għalihom dawn ir-regoli u hemm bżonn nitkellmu biċ-ċar fuq il-kwistjoni tal-responsabilità tal-intermedjarji. Tajdu li hemm bżonn tinżamm din il-responsabilità fil-forma eżistenti u din hija ħaġa importanti għall-istabilità specialment fosma tal-e-commerce. Mbagħad wara però tajt illi il-leġislazzjoni f'ċerti setturi se tiġi konsidrata hemm ħafna diskussjoni fuq il e, fuq kwistjonijiet ta' <clears throat> responsabilità tal-intermedjarji eżistenti u l-copyright. U importanti illi nirsolvu għadi u forsi sal 21 ta' settembru jista' jkollna iktar input minnaħa tal-kollegi fil-parlament. U fl-aħħar mbagħad fuq il-konklużjonijiet li titkellem fuq il-pjattaformi Ewropej dawn huma differenti minn pjattaformi bbażati fl-Ewropa. X'differenza hemm bejn pjattaforma Ewropea u pjattaforma bbażata fl-Ewropa? <clears throat> Għaliex eh, pjattaforma Ewropea mhix ħad toħloq pjataforma globali, rridu nizguraw illi e, nihdu approċ globali. Kallas. Grazie. Jiena u koll nilqa il- il-approċ tal-Kommissjoni bazat fuq il-problemi, fuq din il-problema fid l-istrateġija tas suq intent digitali. U hemm ħafna problemi fuq dan il-punt. Għandi xi mistoqsijin inti ukoll illi il-Kommissjoni manda lebda intenzjoni tbiddel id-direttiva fuq l-e-commerce għax ħadmet tajjeb. U dan jfisser illi l-Kommissjoni tappoġġa ukoll il-qafas fissat fuq il-kwistjoni ta' responsabilità minn din id-direttiva. U inti għat li ħat izviluppa guidelines fuq din ir-responsabilità. U x'tip ta' kalendarju hemm għal dawn il-guidelines għax għandna tant liġijiet ħerġin fuq ir reforma tal-copyright, ir revizjoni telecoms, IBS direttiva u dawn huma kollha ħerġin dawn id-direttivi dan il-liġijiet u kif nistgħu niżguraw illi dawn il-liġijiet bat kollha sej eh, se jirrispettaw il-guidelines. U t-tieni mistoqsija jadin. din. L-infurzar ta' direttiva e-commerce hija direttiva tajba, però eh, għandna problemi ta' infurzar. U kif x'ħat għamil il-Kummissjoni biex timtejjeb dan l-infurzar. U t-tielet punt bat huwa problema rikorrenti tal-pjattaformi li ma jistawx ikunu proattivi għax inkella jitervu l-status third harbor u jkunu responsabli u l-Komissjoni kif tixtieq tirsolvija din il-kwestjoni. Grazie. Giulio. Grazie tal-prezentazzjoni. Jena u koll nilqa il-fat li l-Kommissjoni res et lejn approċ iktar problem driven għallejn il-pjattaformi u mux soluzzjoni one size fits all. Imma f'ħafna mill eh, dawn il-kwestjonijiet settorjali għandi xi tħassib l-ewwel net fuq il-level playing field fit-settur ta' telecoms biex naslu għal dan il-level playing field mhux biżejjed illi servizzi simili ikunu trattati bl-istess mort, imma rridu narfu fejn huma differenti u għandhom bżonn ta' approċċ differenti. Meta nitkellmu fuq Skype, per eżempju, eh, Skype miex f'kompetizzjoni diretta ma' telefon. L-internet iva, u għed ma jistax jiża Skype minn ma jkollu konnessjoni internet. Allora waħda hija eh, servizz ta' eh, eh, infrastrutturali u liħor huwa servizz over the top għal daqstant il-situazzjoni hija piuttost triviali għal persuna illi wieħed jipprogramma applikazzjoni tal-messaġġ, però li wieħed jirregoladi eh, fl-istess mod ta' operatur ta' telekom għax il-messaging jista' jkun f'kompetizzjoni ma' text message ma' jaħdimx tajjeb u dan mhuwiex possibbli li wieħed jitlob illi l-over-the-top services ikollom telephone number portability jew telephone directories jew emergency numbers. E, nibza wis illi l-uniku riżultat, l-uniku mod biex nistabilixxu eh, din il- kondizjoni tindaswa billi deregolaw il-telecoms. Issa nistgħu nitkellmu fuq obbligi ta' trasparenza, imma hemm ħafna regolamentazzjoni ta' telecoms illi ma jistawx jiġu applikati eh, propju ħabba l-kontenut għall-over the top. Fuq responsabilità tal-pjattaforma, jina nil anki il-fat li il-Kommissjoni tixtieq iżomm u tirforza il-prinċipi tal-e-commerce directive il-reġim eh, tal-intermedjari. Pero jena kont qed nistaqsi x'għandha f'moħħa l-Kommissjoni fuq riforma tal-copyright meta titkellem fuq il-fairer allocation of value. Għaliex il kommissario Ettinger il-bira laqa mal-delegazzjoni tal-Istati Uniti hemm differenza eh, mill-flus li jitħalsu għal Spotify, għal industrija mużikali u kumpaniji oħrajn bħal Amazon jew Apple, pero lebda wieħed minn dawn is-servizzi huma online intermediaries. Allora jekk hemm problema tal-flus tal-flus, hemm problema ta' relazzjonijiet kontrattwali mill-naħa waħda eh, service providers anki eh, minn naħal oħra minn record labels u l-artisti. Allora x'tip ta' regolamentazzjoni għandkom f'moħħkom biex tkunu tistgħu ittejbu dan l-iskambju u il-pjattaformi huwa verament il-problema u nek jew għanna forsi eh, niprovaw nikkonsidraw relazzjoni bejn l-industrija mużikali u l-artisti individuali. Grazzi, il kellim Lewis. wis. Grazzi ħafna tal-jakkonsari tal kontribuzzjoni. Il-Kommissjoni titkellem fuq il-fiduċa, l-ġustezza, il-non-diskriminazzjoni, kompetizzjoni ġusta. U jiena qed nistaqsi x'textieq tagħmel il-Kommissjoni fuq l-algoritmi, fuq it-trasparenza fl-algoritmi u fuq il-awareness raises raise, uh, uh, awareness raising għal ċittadini u għal konsumaturi. Grazie, Maria Grappini. Jina nishti nir nirringrazzja l-Kommissjoni għal din il-prezentazzjoni. Jiena naqbel ma dak kollu illi qalu il-kollegi imma irrit nisħa fuq il-komunikazzjoni li prezentajt inti il-programm ta' ħidma l-2017 u il-kooperazzjoni internazzjonali. Jiena diġa għattu dan drabi oħrajn, imma naħseb illi tkun ħaġa tajba illi nirregolamentaw u nistandardizzaw is-suq intern imma m'għandniex ninsew il-kooperazzjoni internazzjonali irridu naraw x'inhuma il-kondizzjonijiet illi aħna nimponu u nqabluhom mal-kondizzjonijiet illi l-isħab internazzjonali l-oħrajn jimponu fuqna. Per eżempju, b'mod konkret din il-ġimma aħna organizzajna avveniment flimkien ma' assoċjazzjoni li taħdem fil-qasam tal-mużika u li semmiet problema importanti ħafna fil-ftejjim mal-Korea tisfel u ċina. U intom ippreżentajtu tabella ta' xogħol illi ma tantx taqbel ma dak li huwa għaddej fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali din is-sena, per eżempju, kemm jekk irridu jew le, Eh, Iċ-Ċina se tingħata l-istatus ta' ekonomija tas-suq imma jekk hemm differenzi bejn l-istandards ta' standardizzazzjoni ta' Ċina u dak tas-suq eh, Ewropew. U hawnhekk qed nitkellem biss dwar l-industrija mużikali. Mbagħad aħna eh, naraw li hemm differenzi kbar bejn il-mod kif ir-regoli li imponu waħna fis-suq intern u dak li jiġri u li qed jiġi negozjat fit-TTIP Issa jekk aħna jkonna it-TTIP intom tajdunna li se jkun vantaġġ kbir. Mejna nistaqsi, jekk aħna għandna l-Aġenzija Reach illi ikon operaturi fis su Ewropew illi irridu jirrispettaw il-rekwiziti il il il riċi u jekk Eh, għanna kondizjonijiet differenti imma li kunu koll inklużi fil T TTIP. Mela sejġri fl-axar mill-axar, hemm differenza bejn il-pass li nirregolamentaw aħna eh, fissu intern u dak li aħna ninnegozjaw fuq livell internazzjonali. Għalhekk l-operaturi tagħna qegħdin fi żvantaġġ. Maria, uh, you've done, and then Jan Philippe Albert. Jan Filip, Albrecht. Grazzi. Jina nishtiq. L-ewwel net eh, nerġa' nitkellem fuq il-kwistjoni tal-level playing field. Għax għanna eh, sejkonna l-istess problema fir-riforma ta' direttiva i privacy. U naħseb illi ħaġa wahda importanti illi semmi Ġulja hija illi ma nistgħux aħna nidderegolamentaw il- Eh, dispożizzjonijiet ta' telekomunikazzjonijiet għalix integralment, għax mbagħad hemm anki salvaguardja li importanti li hija eh, eh, komunikazzjoni sikura u konfidenzjali rridu nipproteġu għadi U importanti li nidentifikaw li muma servizzi u naqbel ma dal fatt illi għandhom l-istess livell ta' uh, sensitività bħal uh, telecommunications providers u internet services u x'nistgħu namlu bad biex eh, nistaw namlu għal dawn i servizzi Hemm ta' iktar kjarifika tip ta' servizzi u tip ta' kwalità ta' servizzi aħna rridu nimmiraw għalija biex inkunu nistgħu noħolqu eh, level eh, playing field. Umbat fuq id-regolamentazzjoni ta' su, aħna jina naħseb li aħna bżon noħol u eh, izolament tal-suq Ewropew, ma nix namluħ da dan ċar, imma rridu ninsistu fuq l-applikazzjoni tal-regoli fis-suq tagħna li aħna niddeċidu mingħajr lebda diskriminazzjoni eh, lejn fejn eh, hija eh, il-bażi ta' dik il-kumpanija anki meta nitkellmu per eżempju fuq trasparenza u drittijiet ta' informazzjoni fuq il-pjattaformi, m'għandniex problema billi najdu illi fissu Ewropew hekk wieħed irid offri servizzi u prodotti u anki pre pjattaformi, allora fuq il-pjattaformi wieħed irid jagħti iktar informazzjoni, jkun iktar trasparenti. U dan huwa importanti biex u importanti li ntejbu regoli f'dan il-qasam u rridu nċaraw, il komissjoni trid tiċċara li huma dawn id-drittijiet ta' trasparenza għal pjattaformi biex inkunu nistgħu nifmu aħjar minnaħat tal-konsumaturi jekk hemmx eżempju spejjeż moħbin jew jekk hemmx eh, remunerazzjoni għal ċerti artisti illi testa sir trasparenti. Wieħed jista anki joħloq kompetizzjoni minn dawn minn dawn l-affarijiet. Mbagħad l-aħħar ħaġa fuq id-definizzjoni tal-pjattaformi jiena nħoss ukoll illi għandu jiġi ċarat aħjar. Dawk il-każijiet pereżempju illi jirrigwardaw applikazzjonijiet mobile dan huwa wieħed mill-każijiet eh, eh, illi eh, hemm bżonn jiġu regolamentati dawn il-pjattaformi. Dan huwa suq tal-futur u rridu namlu ċara x'tip ta' kompetizzjoni, x'tip ta' regoli u x'tip ta' standards ta' kompetizzjoni aħna nistennew f'dan il-qasam u anki fuq dak li għandu xi mal uh, providers ta' app stores, tip ta' kondizjoniet huma permessi u dawk li mhumiex permessi. U dan huwa din hija l-ikbar ħidma, l-iktar ħidma importanti f'din il-proċedura. Jien għandi xi punti. L-unet grazzi tal-approċ pozittiv ħafna illi qegħdin tieħdu qed titkellmu fuq il-kontribuzzjonijiet pożittivi li jistgħu jagħmlu l-platforms jena nħossi li platforms mu biex differenti minn eh, negozji oħrajn. Kif aħna nirregolamentaw eh, negozji eh, b'mod differenti, għador anki pjattaformi differenti għandhom jiġu trattati b'mod differenti. Ma jistax ikonna l-istess regolamenti għall-enerġija, trasport, għall applikazzjoni differenti. però għandu jkun hemm ukoll level playing field biex il-kompetizjoni eh, tiġi eh, eh, facilitata li ħaġa importanti ħafna. Mbagħad il-collaborative economy ukoll dina tejna biex nilħu partita soċjetà illi il-modelli tradizjonali ma jilħux u nridu u li nkunu nistaw nkomplu. Fuq il-kwestjoni partikolari tal-responsabilità tal-intermedjari, jiena jiena daqxejn imħasba jek nerġaw nikbu regoli fuq dan e, tista' tkun destabilizzanti, però hemm e, kwistjonijiet e, speċifiċi biex nitrattaw il-value gap f'ċerti setturi. Il-modell attuali mhuwiex qed jaħdem, mhuwiex mhuwiex mhuwiex adatt fil-opinjoni tiegħi. Bħalma jiġri fa' pjattaformi oħrajn irridu naraw fejn l-affarijiet qegħdin jaħdmu aħjar. Jekk il-pjattaformi minnaħat tal-konsumatur hemm il-perċezzjoni li huma l-istess għandhom jiġu trattati bl-istess mod għadin jgħatu l-istess tip ta' servizz publiku għandhom jiġu trattati bl-istess mod. Dana u għal prinċipju li baza kollox fuqu. U eh, eh, din il-pubblikazzjoni tal-copyright, tal regolament tal-copyright se sir anke fuq il-birthday tiegħi. Evelyn, Komissjoni, tixtieq terġa' titkellem fuq dan.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 Mr. Schwab telaq, imma l-punt li għamel e, e, fuq il-kwistjoni tal-app stores li jihdu 30% tal-tħul ġenerat minn dawk li jgħatu servizzi bil-app store, din hija ħaġa li qed analizzaw. u il-Kummissjoni qiegħda tkompli l-investigazzjoni fil-prassi B2B potenzjalment inġusti dan huwa qasam li qegħdin in, in n-analizzaw. Il-punt mbagħad fuq l-scaling up huwa importanti ħafna. Il-punt li għamil Sur Dalton eh, li muxaw, pero Signora Ford rati il-kommenti tijaw. Fil-Europa u fil-pjattaformi aħna irridu irridu li konna pjattaformi li jitwaqfu fl-Europa u pjattaformi fl-Europa Aħna nishtiqu intejbu l-kondizjoniet fl-Europa biex l-startups eh, Ewropej kunu ta' suċess fl-Europa mbagħad anki fuq livell globali. U dan ma jfissirx li l-pjattaformi li jorġinaw partijiet oħrajn mhumiex eh, mumiex kontenti bihom fl-Europa għandhom suċess, però l-Europa għal raġunijiet strateġiċi e, e, li semmi l-komunikazzjoni, e l-użu ta' data, e l pozizjoni importanti tal-pjattaformi e, fil-katina tal-valuri huwa neċessarja assolutamente li l-Europa e, e, e tejjeb e, il-pozizjoni il taħħa. Eh, imħabba li għanda l-4% bis tal-kapitalizzazzjoni. U għal daqstant il-pjattaformi li huma eh, ta' suċess fil-Germania, eh, fl-Estonia u fil-Lussemburgu għandhom bżonn jittajbu malajr għax fil- fl-ekonomija digitali u importanti li wieħed jaġġel għax wieħed jieħu jimxi bil-mod meta, meta wieħed is Spotify per eżempju eh, f'ħames snin eh, kopra l-istati membri kollha tal-Ewropa u meta meta meta meta wieħed is eh, is suċċess li għamlet u l-ewwel marru fl-Istati Uniti mbagħad ġew hawnhekk. Li konna qafas ta' regolamenti bbażati fuq il-prinċipi ta' su intern eh, biex kunu jistaw jaħdmu b'mod simili fl-Unjoni Ewropea kollu hija neċessità eh, biex l-Ewropa tkun tista' taħdem maħjar fil-ekonomija ta' pjattaforma. Kien hemm jitkellem anke fuq il-guidelines ta' responsabilità biex ikonna rwol proattiv għal dawn il-pjattaformi li għandhom jieħdu miżuri ta' autoregolamentazzjoni propju għal din ir-raġuni il-Kommissjoni ħabbret illi se tesplora l-possibilità għal guidance għax ma tkunx ħaġa tajba jekk il-pjattaformi li għandhom uh, ruol importanti, mux il-problemi kollha jistaw jiġu risolti bil-regolamentazzjoni. ċerti pjattaformi jistaw jitilfu eh, eżenzjonijiet tagħhom. Uh, u allura il-Kommissjoni tixtieq tagħti xi tip ta' guida li dawn il-pjattaformi fuq kif jistaw kunu attivi. Per eżempju, tagħmel prevenzjoni tal-diskorsi tal- o tal-mibeda jew tipproteġġi l-minuri u u fl-istess ħin f'ċirkostanzi ċirkostanzi ġustifikabli żomm is-safe harbor. Il-kalendarju huwa l-ewwel siċċur tas-sena d-dieħla qegħdin nibdew il-ħidma tagħna fuq dan u nitamaw inkun nistaw noħorġu guidelines tagħna. Flow is-sitxur ta' sena diħla, il-kwestjoni ta' level playing field, ħafna membri semmewa, specialment fuq il-telecoms u li privacy, kommissjoni meta tajt li regoli simili għandhom japplikaw għal eh, situazzjoni simili, mux qed tajt li l-istess regoli għandhom japplikaw. Se jkun hemm bżonn ta' xiftit ta' variazzjoni U għaveru illi Eh, servizzi over the top mumiex qegħdin jagħtu l-istess servizzi bħal eh, dawk li għamlu telecommunication. Imma anki ċiħut minn dawn is-servizzi tal-over the top huma simili għal dawk illi eh, taw mill-electronic services, electronic communication services. Mela l-ewwel rridu nħarsu lejn il-kondizzjonijiet kompetitivi għax mux dejjem se jkun neċessarju li nirregolamentaw il-telecom providers bl-istess mod ta' qabel. Għalix eh, dawn ir-regoli eh, kienu ex ante eh, biex biex jisolvu problemi tal-fallimenti, ma kissu jaħdem tajjeb memx għalfejn nużawom iktar, jew nistaw nisemplifikawom dawn ir-regoli. U mbagħad fuq il-privacy. il privacy L-analiżi li bħalissa għedin nagħmlu huwa biex nizguraw illi direttiva e-privacy tinkludi il-regolament tal-data protection u mem lebda duplikazzjoni ta' obbligi li toħlo umbat in sikurezza. L-intenzjoni miex dik li naqsu l-livell ta' protezzjoni f'sitwazzjoni fejn il-GDPR miex se tagħti livell xira ta' protezzjoni, per eżempju għal natura konfidenzjali tal-komunikazzjoni. Għal daqstan se tkun analizi preċiża blan li nżommu livelli olja ta' privacy u data protection anki fil-komunikazzjoni elettronik. Fuq il-copyright u fuq il-value gap il-Komissjoni edha eh, tikkonsidera dina fi perspettiva ktar wiesa. Il-Kommissjoni edha tinkludi il-pjattaformi il il-situazzjoni kollha eh, sal-awtur sal individuali u importanti il-valur ġenerat eh, bħala eh, riżultat tal-ekonomija digitali, il-rol tal pjattaformi u distribuit mod xera għal dak li kontribwixxu eh, bħala autur, bħala perform, performer, bħala distributur, bħala pjattaforma. Aħna maħniex qed nħarsu lejn il-relazzjoni eh, bejn pjattaformi imma edin inħarsu il-kwistjoni tal-value eh, e gap mill-bidu sal-aħħar. U kwistjoni ta' trasparenza huma verament importanti. Għanna dak li għedin nam, niprofaw namlu għan li ċaraw konċetti biex nizguraw illi il-valur illi palissa qed jiġi akkumulat specialment mill-pjattaformi jiġi distribuit bot ġust. E, aħna narfu li hemm value gap u rridu nirsolvuha din il-problema, però għandu jiġi e, ikkonsiderat illi li ma nistawx nirsolvu bil-copyright problemi li għandhom xasmu ma' deċiżjonijiet ta' negozjar ħafna minn min negozi eh, li għandhom obbligi kontratwali li huma żgħar u għal hemm problemi ta' negozjar u l-leġislazzjoni tal-copyright dina ma tistax tirsolvija. Ma nafx hekk hemmx punti oħrajn. Forsi punt ieħor kien il-kwistjoni internazzjonali aħna meta noperaw Dinja globali, il-pjattaformi mhumiex attivi biss fl-Europa, ma globalment, u għanna bżon ta' kooperazzjoni mill-qrib internazjonali ma' nimsiħba kommerċali tagħna u qegħdin niddiskutu fuq dan. Illum għandna dialogu ICT ma' Ċina, kellna wieħed mal istati Uniti fl-aħħar ta' Ġunju, kellna wieħed mal indja fil-bidu ta' Ġunju, allora dawn huma kwistjonijiet kollha li qegħdin nittrattaw u qegħdin eh, niparagonaw situazzjoni, ma l-Unjoni Ewropea hija għax iktar avanzata fl-analiżi tal-ekonomija mm, iktar meta nqabluha ma' xi ħut mill-imsieħba tagħna u xi ħut minnhom il-Ġapun u l-Istati Uniti qegħdin iħarsu b'interess lejn kif qegħdin nimxu aħna f'dan il-qasam. Il-kooperazzjoni internazzjonali hija importanti ħafna u hija kritika. Għal biex noħolqu ambjent ta' regolamentazzjoni li mux għet jahdem biss tajjeb fl europa ma globalment. U ma t-puntiħor, u rwol tal-algoritmi. Din hija kwistjoni illi aħna għedin analizzaw attentament fi kontest ta' din l-investigazzjoni eh, fuq prassi B2B, il-pjattaformi bidlu l-algoritmi, dawn għandu impatt fuq il-negozji u dana fil fatti għajem kwestjoni ta' trasparenza, informazzjoni, u hija kwistjoni illi il-Kummissjoni taħseb illi hemm bżonn nistudjaw iktar fil-font. Naħseb li rispondejt għal mistoqsijiet kollha u nista' nagħti l-mikrofonu lura lill-Presidenza. Grazzi ħafna li l-ek sur da graffal għal dawn it-tweġibit kollha naħseb li bekk nistgħu ntemmu dibattitu fuq l-approċ tal-pjattaformi online u issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss ġifiri preżentazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-politika ta' standardizzazzjoni l-Ewropea li tinkludi l-standards tal-ICT U għanna il-Sinjura Mizzili rapporter. Għanibdu l-prezentazzjoni tal-Kommissjoni u nista' qafosna l-Sur Chester Iwa huwa responsabbli għall-politika ta' suq wahdin, jekk Sinjura Chester. Grazzi ħafna membri onorevoli nixtieq ningrazzjakom ta' din l-istadina. Qed nitkellmu fuq l-standards prodotti u servizzi minnaħa tal-ICT l standard jistaw jtejbu l accessibilta l-interoperabilità, trasparenza jnaqsu l-ispejjeż u anka jiftħu is-swieq għal-kumpaniji, speċjalment għal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea kellha suċċess kienet qed wassal għal standards ta' kwalità tajba anka b'appoġġ għal leġislatura u wkoll waslu sabiex ikun hemm iktar pożizzjoni aħjar għal kumpaniji fuq il-level globali iżda ċertu problemi rridu jenelbu. Per eżempju, il-veloċità iktar maġra li diskutejna tal-bidla teknoloġika fl-ekonomija globali li ħafna drabi edha taġġel ħafna iktar mir regolamenti li qegħdin joħorġu. Apparti minn hekk għandna wkoll il-frontieri. Il-frontieri li qegħdin nixxeklu ċirkulazzjoni ħilsa tal-prodotti u servizzi industrija ICT u għanna u koll l-importanza ta' servizzi. Għadim raġuni rridu niskuraw il-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea tibqa timbidel skont il-problemi li konna tibqa tkun inklusiva mhux biss għal dawk illi qegħdin jistabilixxu l-standards iżda anke għal dawk illi qegħdin jużaw u jimplementawhom. Wana nevitaw is-silos ninserħu fuq il-kooperazzjoni jiena dejjem nuża l-eżempju ta' tal-washing machines, tal-magni tal-ħasil marbutin mal-internet. Aħna għandna bżonn ta' standard wieħed mhux għal kuzorċ eh, standards, per eżempju, għal-magna tal-ħasili għam għabdu mal internet u dik li miex. Jena naħseb li rridu naraw dis sistema taħdem tajjeb, u għanna bżon ta' sistema wahda li tista' teleb dawn is-silos kollha dawn il-firdiet fis-suq. U naħseb li dan kien l-isfond tal-komunikazzjoni tal-ewwel ta' Ġunju fuq eh, is-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni. Nixtieq illi nibda billi nsemmi l-inizjattiva konġunta fuq l-istandardizzazzjoni li jiena diġa kelli l-okkażjoni diskutija magħkom. L-element ewlieni ta' dan il-pakkett ta' inizjattiva konġunta ġifieri kienet kien firmat mill-Kummissjoni u anka xi ħamsin eh, parti interessata f'Ġunju kien firmat. U dawn l-organizzazzjonijiet qegħdin jirrappreżentaw bosta oħra anke fuq il-livell nazzjonali. Organizzazzjonijiet tal-standards, iżda anke organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, tal-ħaddiema, eċetera. Aperti minn hekk ukoll il-firma il-firmar, proċess tal-firmar infetta f'ġunju iżda għadhom deħlin il-firem. il il firem Aħna koprejna u kol bost organizzazzjonijiet tal-standards nazjonali, l-assoċjazzjoni li rappresentaw l-industrija, SMEs, konsumaturi, trade unions, servizzi tal-istati membri u anka organizzazzjonijiet favur l-ħarsin tal-ambjent. Itħejjija għal din il-konferenza sar mod bazat fuq il-kooperazzjoni ħafna, bazat fuq il-konsens u anka kien proċess ta' abbozzar verament um, kien jirripreżenta ħafna kooperazzjoni. L-ewwel darba rajna li l-partijiet interessati kollha ltaqgħu sabiex ndiskutu x'nistgħu nagħmlu sabiex nilqu l-anijiet tagħna. Nixtieq ringrazzja lill-Imko u l kumitat tal-mod ta' kif ħadmu b'mod attiv f'dan il-proċess. Lan ta' din l-inizjattiva konġunta huwa li aħna noħolqu ħabb Ewropew tal-standardizzazzjoni li jista' jkollu impatt fuq livell globali. Aħna nixtiew li l-standards ikunu żviluppati b'mod li huwa f'waqtu u b'mod li huwa inklusiv ukoll minħabba li din hija garanzija importanti aħna flimkien nixtiequ nippromovu u nappoġġaw il- l-innovazzjoni. Għanna bżonn li l-standards ikunu verament fil-bażi tal-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej illi fil-fatt qegħdin jipparteċipaw f'value chain dejjem iktar globali. Aħna qegħdin naraw ukoll li din hija xi ħaġa importanti li msieħba kollha dan il-proċess jista' jgħinna sabiex nifukaw fuq l-iktar inizjattivi rilevanti u jgħinuna wkoll ikonna lodda meħtieġa ħalli nimodernizzaw, nipprioritizzaw u naslu kol għal-standards sad-data ta' skadenza brabta mala xar prioritajiet politiċi tal komissjoni Ewropea. Bħala eżempju, nixtieq natikom ukoll eh, l-eżempju ta' azzjoni li tista' torbot aħjar l-standards ma' riċer u aħna għandna bżonn ta' rifless fl-standards anka fil-rabta ma' l-innovazzjoni. Importanti li aħna nisqu fuq eh, din ir-rabta bejn riċerka u l-iżvilupp u l-standards anke fil-kuntest ta' proġetti ta' riċerka bħal l-Orizzont 2020. Bħala follow-up ta' din inizjattiva konġunta aħna kellna grupp steering li fil-fatt ħajkollu ir-wol li kontrolla l-azzjonijiet li hemm bżonn u naraw jekk hemmx bżonn ta' azzjonijiet ġodda. Aħna nixtiequ li jkun hemm trasparenza sħiħa f'dan il-proċess u ħa niddedikaw sitta l-internet propju ħalli natu iktar informazzjoni fuq ix-xogħol qiegħed issir. It-tieni punt importanti f'dan dan il-pakket ħaj konsisti f'dialogu interistituzzjonali. Aħna nixtiequ nisqu iktar fuq l-importanza tal standard u l-standardizzazzjoni sabiex aħna naslu għal prioritajiet politiċi tagħna. Waħda mill wieħed mill-elementi li aħna nipproponu għalli konna dialogu interistituzzjonali bejn l-istituzzjoni ta' Ewropej ħalli nagħmlu reviżjoni tal- l-standards tal-politika tal-standards u tal-prioritajiet tagħna. Aħna naħsbu minħat tal-Kummissjoni li importanti li nallinjaw il-prioritajiet fl-oqsma politiċi differenti ħalli bekk jista' jkollna ċiklu annwali eh, komprensiv fuq il-politika tal-standards ta' importanza ewlin, ewlenija jkun program ta' ħidma li ħaj joħroġ f'Lulju ta' kull sena kif jgħid ir-regolament u Mis-sena 2017 aħna beħsibna naraw li konna dialogu interistituzzjonali fil-ħarifa ħalli bekk aħna niskuraw li kuna kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Konsil dan huwa bbażat fuq dokument bbażat fuq il-programm ta' ħidma li kellna qabel u anka l-inizjattiva konġunta kif ukoll l-iżvilupp tal-standards Ewropej jistgħu jwasslu nisa biex niddiskutu wkoll l istandards tas-servizzi tielet qasam importanti anka dan ħabbarni fil-komunikazzjonijiet, fil-komunikazzjoni anzi. L-standards ta' servizzi ma' importanti jistaw jgħatu beneficju importanti u kolla kif jgħamlu għal-prodotti, iżda 2% biss tal-standards Ewropej u madwar il-servizzi E, il-bqija huma dwar il-prodotti e, minkejja li qed naraw li 70% tal- e, tal-ekonomija qed tibbaża fuq is-servizzi. fil ġunju aħna riġna b'numru ta' miżuri minn tal-Kummissjoni ħalli ngħinu ħalli nfasslu l-prioritajiet u nfasslu iktar standards għas-servizzi. L-ewwel net hemm bżonn li niffukaw fuq il-prioritajiet ta' standardizzazzjoni tal-ICT din inizjattiva konġunta hija marbuta mal- komunikazzjoni tal-prioritajiet tal-standardizzazzjoni tal-ICT għas-suq waħdini illi kienet adottata f'April. Aħna fukajna fuq eh, il-ħames punti ewlenin il-5G, l-Internet of Things, ġifiri il-magra tal-ħasil, eh, brabta minn dak l-eżempju, il-cloud computing, il-cyber security, U għallek naħsbu illi l-azzjoni f'dawn l-oqsma hija importanti ħafna. Importanti li natu priorità lil dawn l-azzjonijiet maħabba dan jista' jkollu impatt fuq il-kompetittività Ewropea. F'ħafna oqsma aħna nasbu fil dawn is-servizzi ta' trasport intelligenti, smartphone, smart cities u anka produzzjoni fuq livell avvanzat ta' teknoloġija. Ħajkonna proċess politiku avvanzat ħalli bekk aħna nadottaw lista tal-prioritajiet ħalli niżguraw u koll li aħna għanna standards li jistaw jaħdmu tajjeb. Dawn nistaw nużawm billi u koll nżaw l-istrumenti tal-sistema tal-standards. Ah, jina semmejtu kol dialogu interistituzjonali kif ukoll il-parteċipazzjoni u l-involviment ta' numru kbir ta' partijiet interessati u anke l-inizjattivi tal-Kummissjoni. Sabiex ikkonkludi, sinjuri, aħna dak li provajna nfasslu fil-bidu ta' ġunju kien li konna sistema tal-standards Ewropea li tkun qiegħda tadatta l-bidliet fis-suq u anka tadotta bosta miżuri f'bosta qasma politiċi. Aħna qegħdin issa nibdew kooperazzjoni intensiva magħkom nittamaw tamaw mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Komunità tal-Standards Ewropea u aħna tistennew bil-ħerqa li konna di kooperazzjoni magħkom. Intom il-membri onorevoli, intom mistidnin sabiex issegwu l-implementazzjoni tal din l-inizjattiva konġunta u nixtieq inħabbrilkom ukoll li l-ewwel azzjonijiet ħajkunu imħabra fil-jum li huwa propju għall-standards, il-jum globali tal-standards f'Ottubru ta' din is-sena. Grazzi ħafna ta' din il-preżentazzjoni eċċellenti, issa nixtieq li nistidan l-rapporter Signora Mitzi Sandi. Thank you very much, um, and I would like to take the Commission. Grazzi ħafna xtin ingrazzja għal kummissjoni għal din il-preżentazzjoni tant interessanti. Jiena kontenta li għet nara illi fl-aħħar din nisqu iktar fuq l-importanza strateġika u politika tal-standards Ewropej. Dan huwa element importanti ħafna għal su intern diġitali. Jiena naħseb illi fil-fat il-kontroll huwa verament aspett importanti fil-ħajja tagħna u kultant laqas biss nindunaw kemm l-standards huma importanti. U naħseb li nistgħu nżidu il-prestazzjoni, nistgħu ntejbuha u anke nżidu l-livell ta' sigurtà. Jistgħu jtejbu il-kompetittività tal- ta' servizzi li nataw ma' u koll meħtieġa sabiex aħna niksbu l-anijiet tas-suq intern digitali. Importanti il nilħu koll l-kompatibilta' ta' dawn il-prodotti u s-servizzi fis-suq intern digitali u nasab l-unika mod ta' kif nistgħu nilħu dan il-għan huwa permezz ta' standards tekniċi Ewropej għal kompetittività u anke għal progress. Ejja nimmaġinaw li tixtri karozza taħdem bl-elettriku illi hija eh, verament tirrappreżenta teknoloġija avvanzata, sta ma jkollokx fej eh, tqabbada mal-elettriku, per eżempju, biex eh, tkun tista' tuża jew kella per eżempju jkollok televiżjoni ma tkunx tista' tara xejn fuqu. Qed nuża eżempju sempliċi. Jiena naħseb li jekk ħajjirna xielna niksbu l-għanijiet tagħna aħna nistgħu ngħinu lill-Ewropa tkun il-ħab tal-globalizzazzjoni tal-standards globali. Sfortunatament m'għandix biżejjed ħin sabiex nidħol fid-dettall tal-pakket tal-standardizzazzjoni tal-Komissjoni. Jiena r-rapporti natali il-ġimgħa li għaddit biss għalhekk ma tantx kelli biżejjed ħin. Iżda skur ħajkun iktar okkażjonijiet sabiex niddiskutu mal-Kummissjoni nixtieq illi naddilkom kumment ġenerali, nixtieq li nressa. Issa minħabba naħseb li importanti għax xogħol tiegħi bħala rapporter għal matul din is-sena. U net huwa importanti li ntejbu l-proċess tal-standards u l-effiċenza tal-fassil tal-standards fehdan l-ICT billi aħna nkun nistgħu nippromovu standards għoljien tal-ICT għall-interoperabilità u s-sigurtà. Aħna rridu nevitaw li konna il-riskju li konna dawn il-value chains maluqin. Importanti li E, nkun miftuħin kemm jista' jkun. Importanti illi l-konsumaturi mhux biss ikollhom aċċess miftuħ għal dan il-prodotti e, diġitali, iżda li jkollhom fiduċja anke fis-sistema, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tad-data u s sigurtà tas-servizzi. L-standards Ewropej għandhom ikunu disponibilità tagħna mill-iktar fis possibbli ħalli niżguraw li jkun hemm interoperabilità bejn is-servizzi tal-ICT kif ukoll l-industrija u il-mezzi pubbliċi. Aħna rridu nkunu nafu wkoll li dawn l istandards huma importanti ħafna l-mod ta' kif dawn l istandards eh, huma mfasslin u l-mod ta' kif qed ikunu mfasslin huwa importanti wkoll. Rridu ninvolvu il-partijiet interessati kollha ħalli jaħdmu flimkien kemm l-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll dawk li jfasslu l-politika. Pereżempju, il-Kummissjoni jekk tkun talbet li għandu jitfassal standard il-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol importanti fl-iskrutinju l-analiżi tal-opinjoni tal-pubbliku. Aħna rridu wkoll nikkonsultaw id-dawk li jfassu l-politika kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-standards Ewropej ħalli naraw kif huma jistgħu ittejbu jikkontribwixxu għax-xogħol tal-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew u anka tal-organizzazzjonijiet tal-standards nazzjonali. Rridu nsibu bilanċ ukoll bejn l-utenti l-konsumaturi kif ukoll il-lan tal-perspettiva eh, tal-kompetizzjonijiet ta' kompetizzjoni, skużawni, kompetitività industrijali. Aħna rridu nivolvu kol parteċipanti kollha li jirrappreżentaw il-kumpaniji ta' kull daqs u għamla. Iżda anka l smis il-konsumaturi, kif ukoll eh, partijiet interessati oħrajn bħal l-NGOs ambientali kif ukoll l-organizzazzjonijiet li rappreżentaw in-nies b'diżabilità. Nilqgħu wkoll inizjattiva konġunta favur l-standards. Iżda dan il-proċess kif jista' jkun iktar trasparenti ħalli bekk aħna ma jkonniex standards li m'għandniex bżonnhom jew nkella rekwiżiti ta' standards li mhumiex qed ikunu kompatibbli ma' standards li diġà jeżistu. Irridu ntejbu s-sistema kollha kemmi u anka nanalizzaw il um, dan il-bżon brabta u bitqabbila mal-kompetittività Ewropea. Għanna bżon ta' sistema ta' per trasparenti li tista' tenna intejbu l-proċess ta' stabiliment u tfassil tal-standard ġifiret nistenna bil-ħerqajjina li kolli l-okkazjoni nitkellem iktar mal-Kummissjoni naħdem aħjar ma' Shadow Rapporters ħalli kona rapport illi jista' verament ukun ta' beneficju fil-qasam tal-ICT. Grazzi ħafna l sinjura Mizzi l-rapporter. Issa nixtieq nisiden l sinjura Galpet li hija Shadow Rapporter f'isem il-PPL. Għannet nixtieq ningrazz Ja kunnejt ngħid illi jiena vera kuntenta li għandi l-opportunità li naħdem fuq l-standards Ewropej. U nirringrazzja u koll il-Komissjoni tal-Prezentazzjoni nħu gost illi intom qed tieħdu impenn serju ħalli tiżguraw li din l-istandardizzazzjoni tista' tiżgura li ikonna iktar interoperabilità bejn it-teknoloġiji diġitali ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noħolqu so intern diġitali iktar effettiv fl-opinjoni tiegħi l-istandardizzazzjoni hija ta' importanza ewlenija għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju meta huma jaslu sabiex ikabru n-negozju tagħhom kemm fl-Unjoni Ewropea anke barra. Anka fil-kuntest ta' TTIP u negozjati oħrajn din xi ħaġa importanti ħafna allura naqblu l kemm aħna li l-standards huma fil-qofol ta' din id-diskussjoni. Fl-istess ħin ma nistgħux ninsew ukoll Il ħafna mis-setturi jaslu teknoloġija digitali iżda kultant ma jilaħqux maħabba liħin kollu jinbidlu dawn teknoloġiji u dan jista' jwassal għal ħafna komplessità u ħafna differenzi bejnietna li tista' twassal għall istaġnar fl-innovazzjoni. Nixtieq ngħid li kuntenta li tnisma' nisma' l-Kummissjoni tixtieq tidentifika l-prijoritajiet ewlenin bħal komunikazzjoni tal-5G, l-Internet of Things, il-Cloud Computing, Data Technologies kif ukoll ċiber sigurtà. Dawn huma kollha ta' importanza ewlenija għal suq intern digitali, apparti minn hekk jiena ngħid illi naqbel perfettament mal-fatt li għan iktar organizzazzjonijiet li huma involuti fil-standardizzazzjoni. Għad raġuni aħna ma nistawx xogħolna narawh b'differenza jew mifrud minn xogħol ieħor li qed isir għalina huwa importanti ħafna li l-korpi eżistenti jikkoperaw u jaħdmu flimkien. Ħalli bekk aħna nużaw it-teknoloġiji tal-ICT aħjar Jiena naħseb illi ma nistawx nevitaw illi ma nindirizzawx il-problemi u diffikultajiet tal-SMEs. Il-Kummissjoni edha tippjana illi nikkonsidraw iftiġijiet speċifiċi tal-SMEs fil-proċess ta' standardizzazzjoni Nirringrazzjak għal darboħra, Sinjura Rappresentanti tal-Kommissjoni għal din il prezentazzjoni dettaljata u qed nistenna illi nisma' minna tiegħek it-tweġiba. Issa l-koordinaturi għandna l-Andrea Xfab għal-PPE. Grazzi ħafna, Sinjur President, ħa l-għonet grazzi l-rapporter, shadow rapporter kif ukoll il-Kummissjoni, Rappresentanti tal-Kummissjoni għadaw il-punti li u nixtieq nżid punti ieħor jiena dwar il kwissjoni ta' dawn il-front principles fil-kuntest tal-istrateġija tal-ICT u l-istandardizzazzjoni f'dan il-qasam jiena naħseb illi aħna għandna ħafna insigurtà bejn l-imsieħba u l partiz interessati dwar il-mod ta' kif l-innovazzjonijiet teknoloġiċi jistgħu jkunu implementati u użati aħjar fis-suq. Il-Kummissarju Vestager kienet tattendi konferenza jew f'Milan jew firenze ma nafx iżgħat fl-Italja fejn tkellmet fuq l-injections iżda jikolli ngħid li ma t-tihdiċ deċiżjoni ċara dwar il-kondizzjonijiet illi jistaw jippermettu li dawn il-front principles jistaw jwaslu għall-użu ta' teknoloġija u bilanċ bejn dawk li jixtiequ jużaw l-standards teknoloġiċi u dawk li qed dawn is-servizzi. Naturalment dawk li qed ibiħu l istandards dejjem jixtiequ li jkun hemm evalwazzjoni tajba tal-prezz u riflessjoni tajba fil-prezz tat-teknoloġija u dawk li qed jagħmlu l-evalwazzjoni għandhom perspettiva differenti. Iżda l-deċiżjoni tittieħed x'imkien fin-nofs, fit-triq tan-nofs, jiena naħseb li ma nistgħux biss inserħu fuq sistema ġudizzjarja jekk aħna rridu niċċaraw din kwistjoni għalhekk naħseb li l-Kummissjoni fih dan l-istrateġija tagħha tista' twassal tal għal iktar sqarrijiet ċari u għanda tamelek it-tieni net fuq il-punt 3.4 fuq il-ċiber sigurta jena naħseb li huwa importanti u aħna nixtiequ li konna aktar standards fil-qasam ħalli bekk l-awtoritajiet kompetenti fl-istati membri illi matul is-sena li għaddiet madur il-ġemma di taħna aħna nafu li kena din id-direttiva sa li kienet adottata aħna naħsbu li huma jixtgħu jkunu jafu ma standards aħna nistgħu naħdmu ħalli jimplementaw aħjar dawn l-standards. Jiena fuq dawn zoċ punti nixtieq insaqs il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Tara Kallas. Thank you. Beverly Kallas. Grazzi jina u koll Shadow Rapporteur fuq dan il-dossier. Iva, kont eh, il bira smajna l-Komissarju Moedas fil-Komitat ITRE u, u saħaq ħafna fuq l-innovazzjoni miftuħa, open innovation, u li din għanda tkun priorità. Issa fuq dan il-ftuħ meta l komissjoni tajt eh, tirreferi għall standards miftuħin, open standards. Xi tajt bihom għaliex standard Eh, jista' jkollu il-proċess li jkun miftuħ fejn jiġi stabbilit l-standard, jiġifieri eh, laqat miftuħin, trasparenti, parteċipazzjoni inklusiva f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-proċess, jew inkella jista' jkun miftuħ fir rigward tar-riżultati, r jiġifieri riżultat tal-standard ifisser illi jkun hemm implementazzjonijiet kompetenti tal-standard. Għalhekk issa irridu naraw dawn l-standards miftuħin, l-open standards eżattament ċifissru mistoqsi oħra fuq l-istess suġġett. Jekk il-parti ċentrali tal-istrateġija hija fuq il-licenzjar standardizzat, eh, xinajdu fuq l-open source? qed naraw illi il-modelli tal-Istati Uniti huma bbażati fuq standards magħluqin u industrija li taħdem ħafna bil-propieta intellettuali u modelli malu in għallek l-Europa jista' jkollha vantaġġ kompetittiv jekk ikollha dan l-open source sabiex kulħadd ikun jista' jużax. Taħsbu intom dwar dan, grazzi. Maria Carpini. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu ceea ce... Grazie. Jiena naqbel ma dak li għalet il-kollega Gall u rritin kunna naf għax SARS evalwazzjoni ta' l-impatt dwar il-kapacità tal-SMEs li eh, jiffaċċaw dak li intom tridu tagħmlu bħala standards għaliex meta naħdmu per eżempju fl-standards irridu naraw fuq l-inqas livell Jiġifieri jekk liċken operatur jistax jilħaqhom dawn l-standards u għandi mistoqsija konkreta dwar li health. Intom eh, għattu li t teknoloġija se jkollha impatt speċifiku skont is-settur u eh, tajtuna l-eżempji u li fostom kienem li health. Ma jina qed naħseb dwar il konsumaturi kollha li hemm fissu Ewropew. U nistaqsikom, hemm evalwazzjoni tal-impatt li diġa saret għal xaħna nafu li il-livell ta' konnettività mal-internet fl-Unjoni Ewropea fl-Istati membri hija differenti ħafna minn pajjiż għal ieħor hemm reġuni sħaħ mod partikolari fir-reġuni rurali fejn in-nies m'għandhomx aċċess għall-internet. Għalhekk jekk aħna nitkellmu dwar um, riċetti tat-tabib elettroniċi jekk nitkellmu dwar sistemi transkonfinali għal dak kollu li għandu x'jaqsam mas-saħħa, mela dana eh, se joħloq eh, problemi għaliex hemm il-problema tal-konnettività tal-ċittadini ta' ċerti reġuni fl-Ewropa eh, għax m'għandhomx konnettività u għalek aħna nitilfu il-possibilità li il li namlu inklużjoni soċjali. L-standards jimxu skont ċertu ritmu, dan ir-ritmu jrid isegwi ir-ritmu ta' ċittadini, ir-ritmu ta' kemm huma għandhom il-possibilità li kollhom aċċess għall-internet. Grazzi. Jiena qed eh, niprova nisma eh, il-kommenti ta' u eh, jaxin qed nagħmel shadowing ta' la oħra wkoll. Grazzi ta' dawk minnkom milli żammejtuni għad-ġurnata. Minna ħatija najdilkom li waċċar li l-proċess ta' standardizzazzjoni ġab benefiċi enormi għall-ekonomija u eh, ġab iktar minn wieħed fil-mija ta' zieda fil-GDP tul is-snin propju minħabba il-mod kif jgħin l negozji biex jikonnetjaw fl-imkien, tejjeb il-fiduċa tal- tal-konsumaturi u eh, isaħħaħ il-produttività ta' sbiq tagħna wkoll. Madana kollu dan dejjem sar minn eh, permezz ta' approċ minn isfel għal fuq immexxi mill-industrija u anki mill-konsumaturi u jina nemmen bisħiħ li dan għandu jkompli. u li f'dan il-moment fl-istorja aħna għeddin issa nifacċaw il-riskju. Eh, il-riskju li l-ħafna mill istandard stana ikunu minn fuq għall-isfel imexxija iktar minn prioritajiet politiċi aktar mill- eh, prioritajiet immexxija minn negozju, mill-industrija, mill-konsumaturi. Għalhekk irridu noqogħdu attenti dwar il-bidliet li aħna namlu bħala politikanti b'mod partikolari f'mument bħal dan fejn jekk l-istandard ikun żbaljat jista' jkun protezzjonist, joħloq monopolji minn wara, bħal pereżempju f'affarijiet bħal Internet of Things fejn standard jista' jdaħħal monopolju ġdid fis-suq Jiena naf koll li fejn ikun hemm standards żejda eh, dan jista' jkollu taxkiel għaliex joħon u suq iva jistaw ikunu utli, ikunu komplementari u nifhem ukoll illi rridu Uh, eh, nizguraw illi l standard sana ma, jkunux differenti wis mill-approċ meħud fuq livell internazzjonali. imma rridu noqodu attenti ħafna dwar dawn il-punti l-aktar importanti ma nix nipolitizzaw il-proċess iż-żejjed. L-standards mumiex xi eh, soluzzjoni maġika għall industrija tagħna, rridu noqogħdu attenti illi ma ndaħlux l-industrija tagħna f'xi sqaq fej malu għaliex e, hemm bżonn li niftħuha l-innovazzjoni għaliex inkella nkunu qegħdin nalqu il-potenzjal tal-industrija tagħna, l-industrija tkun favur l-innovazzjoni u tħares il qudiem Fuq l-standards tas servizzi iva u importanti li nħarsu lejhom dawn l-standards iva nista' nifhem li hemm stati membri li qed jifissaw standards differenti għal servizzi ma dan huwa qasam fejn il-konsumaturi jistgħu jkunu mħasbin ħafna b'mod partikolari jekk standards eh, Ewropej jistabu waslu għall standards fl-istati membri tagħhom li jonqsu ġifiri dawn huma punti sensittivi ħafna anke fir rigward ta' salvagwardji fuq leġislazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku fuq sma bħal saħħa pereżempju il-rapporter diġa semmit il-punti li tinsemmina dwar il-bżon ta' proċessi ta' appell. Il-maġġoranza tal istandards Ewropej huwa maqbula li ħadd qatt ma jarrom u eh, jgħinu l-industrija tagħna imma minn żmien għal żmien ikun hemm problemi li jew il-konsumaturi, l-industrija jew il-kompetituri iqajmu hemm bżonn li jkun hemm eh, appell, possibilità ta' appell kontra standard għal raġunijiet differenti minn dak li jeżistu bħalissa naħseb illi bekk il-proċess isir aktar trasparenti. Grazzi issa lura l-Kummissjoni. Okay, thank you very much uh, for your comments. Um... Grazzi ħafna għal kommenti ta'kom. Ħalli nibda bil-istampa aktar wiesa li semmejt inti, Sinjura President, mhux minn fuq għal isfel, mhux l standards baljati li nkunu koerenti mal standards internazzjonali u ma nal-ux l-industrija L-istampa l-iktar wiesa hija l-mistoqsija għadna rilevanti, għadna rilevanti bħala reġjun fil-rifinar tal-standards biex nizguraw l kumpanji l-innovaturi tagħna jizgura igawdu l-standards li l-om li waslu l-idejat tagħhom fis-suq eh, globalment u jkunu parti mill-katini ta' valur globali. U dwar eh, l-iżviluppi hemm ħafna kwistjonijiet importanti li t-teknoloġija tiżviluppa balaj, il-katini ta' valur globali u regolaturi b'mod ġenerali illi eh, ma jħabbirkux bizzejiet l-Europa edha f'pożizzjoni unika għaliex eh, minn meta ħloqna issu waħdini għanna sistema ta' eh, regolamentazzjoni meċċija mill-standards il-regolamentazzjoni tajt il-xiex lan tal-politika u l-standards jiddefinixxu kif dan għandu jisir. L-standards mhumiex obbligatorju ma' volontarju jekk inti għandek soluzzjoni aħjar jew eh, xi ħaġa l-idea innovattiva iktar aħjar illi biex tippermettilek tirrispetta l-standards din hija possibbli wkoll imma l-sfidi illi għandna qudiemna llum hija li s-sistema li ħloqna id-distinzjoni bejn il-prodotti dak li huwa jaħdem l-elettriku dak li huwa ICT, kollox qiegħed ja jingħaqad flimkien u biex nibqgħu relevanti hemm bżonn li jkollna sistema illi twassal dal-possibilitajiet kollha u approċċ bbażat fuq inizjattiva komuni huwa approċċ pjuttost innovattiv u dan jaqgħat il kulħadd flimkien huwa inklusiv ħafna sabiex aħna nkunu rilevanti u hekk jirbaħ kulħadd għaliex hekk aħna naħdmu flimkien jekk ix-shop floor il-magni jaħdmu flimkien ma' l-uffiċċji fejn hemm is-software il- dik il-ħidma li qiegħda tmexxi il-magni jekk il-prodott industrijali jekk il-washing machine tiegħi taħdem flimkien u fuq l-internet hekk aħna nistgħu nkunu kompetittivi. Aħna rridu naraw x'inhuma s-setturi fejn aħna qegħdin fuq qudiem fejn aħna l-iktar innovattivi U n-nis kollha voluti f'din l-inizjattiva komuni, f'din il-proċess ta' riflessjoni, rridu naraw x'jagħmel sens għalina li nagħmlu flimkien u kif nistgħu naħdmu flimkien b'mod effiċenti u pass maġġel. Għalhekk il-proċess huwa minn isfel għal fuq iva, imma eh, proċess li jkun ikkoordinat aħjar minn fuq. Il- klim ewlin li ismajt mill kommenti ta' kuma inklusivita, proprjetà intellettuali, il-siber sigurta eh, eh, sigurtà ċibernetika, il kumpanji zaru medji. Issa fuq l-inklusività, l-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea kif inhi bbażata fuq ir-regolament tal-2013 hija inklusiva, unikament inklusiva għaliex il-konsumaturi, il-ħaddiema, il kumpanji zaru medji, organizzazzjonijiet jaħdmu favur l-ambjent, għandhom drittijiet statutorji f'dik is-sistema fejn huma preżenti u aħna qegħdin nifinanzjaw l-attività tagħhom permezz tal-budget. Il-koll ħatfu l-opportunità l-opportunitajiet offruti mill-inizjattiva eh, konġunta li tiegħu mezzi aħjar biex ikunu klussivi u huma qegħdin evoluti f'ħafna azzjonijiet differenti li jaraw kif qegħdin jitfasslu l-standards, kif jistgħu jsiru iktar rilevanti. Sistema tradizzjonali tajt li xi ħadd mill-kumpanija tiegħek imur fil-kumitat tal-standards għatta ħafna ħin hemmhekk u jaħdem. U da jiswa ħafna flus għall-SMEs. Aħna f'din l-inizjattiva komuni qegħdin naraw kif jista' jkollna modelli għal eh, mod ta' tfassil tal-standards li jaħdem isu bħal il-Facebook eh, mod kollaborattiv imma l-standards mhux biss toħroġhom tittara kif tużhom illum wieħed jista' jniżilhom minn fuq l-internet. Nistgħu nużawhom b'mod forsi iktar interattiv fil-futur. Dinja u koll ideja li qed niddiskutu fil-kuntest tal-inizjattiva konġunta u din l-inklusività rridu nżommuha u rridu nakkumpanjawha. Għalhekk aħna nemnu bisħiħ fid-dialogu interistituzzjonali fuq bażi annwali sabiex nisguraw li l-standards il-mod kif ikunu sviluppati eh, u li dak li nizviluppaw jikkompleta l-agenda politika u naħdmu fl-imkien. Is-semmiet ukoll is-sigurtà ċibernetika iva huwa emurġenza li aħna nieħdu azzjoni u ħafna kumpaniji ma jemnux fil-digitalizzazzjoni għal jibżaw mill-sigurtà ċibernetika. Il-Kummissjoni fis-27 ta' Ġunju adottat strateġija uh, fuq l-implementazzjoni tal-Unjoni tal-Suq Uniku Digitali un sen semmi tliet inizjattivi l-ewwel l-standards fejn aħna irridu nifokaw fuq il-proċessi u il-prodotti il proċessi u il proċessi u il prodotti u eh, eh, f'appoġġ għad-direttiva NIS e li aħna għadna li għadna għadna kif ġiet adottata. Irridu naraw ukoll it-tikkettar tal- proċessi ta' sigurtà ċibernetika u ċertifikazzjoni sabiex inħol u iktar fiduċa mbagħad hemm il-ħtieġa illi natu l-informazzjoni dejjem f'dan il-kuntest. Bat kien hemm mistoqsija dwar il drittijiet ta' proprjetà intellettwali u dan huwa marbut ukoll mal-Ewropa miftuħa jew magħluqa. Is-sistema Ewropea għandha sistema bl-isem ta' friend li tipprova toffri il-parametri sabiex insolvu l-problema li semma Sur Xwab, per eżempju dak li biħ l-istandard irrit soli u dak illi qed juża l standard irrit prezz aktar baxx dana ifisser illi privattivi illi jisiru jinqalbu fi standard ikunu licenzjati bi prezz raġonevoli permezz ta' proċedura raġonevoli. Mbatem il-problema wkoll ta' trasparenza. ċerti drittijiet huma verament rilevanti għall-standard imma l-Organizzazzjoni Ewropea, l-Organizzazzjonijiet Ewropej għall-standardizzazzjoni għandhom eh, rwol uniku u possibilità unika li applikaw dawn l-standards għandha l-ġurisprudenza tal-orti, eh, sentenza tal-orti, fejn nistgħu nibbalanċaw l-affarijiet fl-Ewropa u dan huwa propju xogħol qed isir bħalissa fuq il-kumpaniji u medji u semmew żewġ affarijiet dan ir-rigward. L-ewwel net l-SMEs li parteċipaw fil-proċess ta' standardizzazzjoni u diġà tilkom li dawn jipparteċipaw permezz tal-SPS li hija organizzazzjoni li eh, tħares l-interessi tagħhom huma beneficjarji ta' sensiela ta' azzjonijiet fejn jistgħu jkollhom aċċess iktar faċli għal proċess li jiswilhom inqas flus u anke ir-riżultat tal-proċess li huwa l-istandard innifsu. Mbagħad iridu naraw ukoll sa kemm jistgħu jgawdu l-SMEs mid-diġitalizzazzjoni eh, li kollhom aċċess għal broadband jekk irnexxilhom jelbu l-ostakoli kollha għall-investiment U għonek nishtiq nsemmilkom eżempju ta' u kienem kumpanija svediza darba li indunat illi il-kumpaniji Zaru medji ma jixtrux ir-robot u jgħidu eh, lum nishtri robot għad din il-magna batadan nbiddel il model ta' negozju tiegħi u l-għada ma nistax nibqa' nużaħu jkun investiment ħażin u dil-persuna eh, ħolqot pjattaforma mobli fejn ir-robot jista' jintuża minn magna għall-oħra u bekk intelbet ħafna rezistenza u ħafna uh, riluttanza u koll minnaħa tal-SMEs Għalhekk huma soluzzjoni ta' dan it-tip ukoll li għandna nesploraw. Mbagħad kien hemm mistoqsija dwar standards miftuħin, proċessi miftuħin, prodotti miftuħin. Illum l-standardizzazzjoni jissir f'ħafna forum differenti. Hemm dak li na nsejjaħlu il-, il, il, il l-standardizzazzjoni maġla, kumpaniji li naqdu fl-imkien biex jifasslu l-standards, unbat l-standard de facto, li kunem kumpanija illi kolla pozizjoni għawija, unbat bat kunem l-standards klassiċi li kunu sviluppati permezz ta' proċess inklusiv u li huwa bazat fuq il-konsensus u bazat fuq il-regolament il-koll rridu jaħdmu fl-imkien u l-inizjattiva konġunta dan li juritna. Il-sistema Ewropea l-istandardizzazzjoni bbażata fuq regolament tipprovdi aċċess għal kulħadd. Fuq l-standards tas servizzi, dan huwa kumment li aħna għamminni ukoll koll servizzi rappresentaw 70% tal-ekonomija ma biss 2% tal-standards Ewropej mill-banda l-oħra hemm ħafna stati membri li jizviluppaw standard ta' servizzi u dana jista' joħloq frammentazzjoni. Hemm bżonn li naħdmu flimkien u naraw fejn eh, liema elementi rridu nipprioritizzawhom u fejn eh, ngawdu jekk ikollna standards Ewropew. Ewropej. Naħseb illi bekk wiġibt għal mistoqsijiet kollha illi saru. Grazzi ħafna u grazzi ħafna għax-xogħol kollu li qegħdin tagħmlu f'dan il-qasam. Malin, would you want me? Malin, tixtieq tikkummenta biex tikkonkludi le, tajjeb. Proset, mela, grazzi, il-punt li mis fuq l-agenda hija l-istrateġija tal-avjazzjoni għall-Europa u rapporter Anlin de von Bursen. Grazzi ħafna. Vicky. Kollegi. Jina verament irrit nirringrazzja l shadow Rapporteurs għal kooperazzjoni eccellenti illi kellna fuq dan id-dossier. Ftit uh, emendi tajbin ħafna tresqu minn ħafna kollegi u jina konvinta illi Bekk se jkonna verżjoni aħjar minn dik tat test milli għandna bħalissa waqt dawk il-laqat jena proponejt għat ta' emendi ta' kompromess li għadna edin nemendawom sabiex inkopru il-punti illi issemmew l-aktar spiss fl-emendi li tresqu u eh, għanna rizultat fejn issa għanna seba emendi ta' kompromess u dimna u għal raġunijiet ta' effiċjenza. Iddeċidejna li neżaminaw l-emendi ta' kompromess u l-emendi fl-imkien. Mela l-ewwel se niddiskutu se fil-qosor l-emendi ta' kompromess eh, u l-kollegi jistgħu jagħmlu kummenti ovvjament dwarhom. Mela l-ewwel net aħna tlabna illi issir il- dirett, revizjoni ta' direttiva ta' drittijiet tal passagġiri nafu li din hija blokkata u hija parti mill-istrateġija tal-avjazzjoni sħiħa u huwa importanti illi aħna sa nimxu il-qudiem. Jekk inkomplu nipposponu, inkunu biss qegħdin noħolqu iktar inċertezza fost il-konsumaturi. Aħna naħsbu li bekk nkunu qed insaħħu drittijiet tal-konsumaturi għalhekk huwa importanti li konna s sot leġislattiv malar kemm jista' jkun. Jekk aħna insaħħu drittijiet tal-konsumaturi dana japplika mhux biss għal dawk li jibbukjaw il-vjaġġi tagħhom online imma anki dawk li jagħmlu l-reservazzjonijiet tagħhom mod aktar tradizzjonali ġifieri mhux online. Għandna emenda ta' kompromess li tagħmilha ċara li drittijiet Eh, tal-vjaġġaturi irridu jkunu drittijiet għal kulħadd għalhekk aħna nitolbu b'mod speċifiku li tingħata attenzjoni għal persuni b'diżabilità. Ħafna mill-emendi li tresqu eh, semmew is-sigurtà u ma naħsibx li se tiskantaw meta wieħed iqis l-affarijiet li rajna dan l-aħħar U fl-emendi ta' kompromess aħna provajna niġbrom fl-imkien dawn l-emendi, aħna ridna nifokaw fuq il fatt illi il-sigurtà dejjem għandha tkun fil-qalba tal-attenzjoni l tagħna. It-teknoloġija tista' tagħtina aktar sigurtà u, u bekk forsi tista' twassal għal passiġġieri li ħossuhom aktar sikuri. Hemm emenda oħra ta' kompromess li tidħol aktar fid-dettall f'dan is-suġġett u tagħti aktar attenzjoni l-Aġenzija Ewropea tal-Sigurtà u banki l-importanza tal-standards emenda oħra ta' kompromess dwar il-konnettività tal-aeroporti fl-Unjoni Ewropea fejn aħna irridu nifokaw iktar fuq dawk ir-reġuni li huma inqas konnessi tajjeb u aeroporti iċken. U l-aħħar emenda titlob għal standards nazzjonali ola b'mod partikolari fir rigward ta' turizmu, l-impek u l-ambjent f'dawk loqsma illi għandhom rilevanza għall-avjazzjoni. Mela dik kienet daqqatajn ta' fuq fuq lejn l-emendi ta' kompromess illi aħna iddiskutejna. Issa nati il-mikrofonu l kollegi biex nkomplu niddiskutu għal darbohra grazzi ħafna għal mod kostruttiv illi biħdimna fl-imkien u grazzi u koll għal eh, l għal Sofi u koll tal-ajnuna kolla li tawni. Grazzi. Carlos Coelho. Carlos Coelho. Grazzi ħafna, Signora President, jena nishtiq nirringrazzja l rapporter għal xol taħħa, il-Shadow Rapporters u koll illi għamlu bieċa xol tassew eccellenti. Grazzi l kollegi illi kontribuxxew għal din l-opinjoni. Kif qalet ir-rapporter, aħna ħriġna uh, seba emendi ta' kompromess li fihom esprimejna it-ħassib tagħna fuq is-suq intern u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Jiena irrid nisħaq fuq il-ħtieġa illi nħarsu aħjar id-drittijiet tal-passiġġieri li vjaġġaw blajru. Naħseb il-koll naqblu mal-rakkomandazzjonijiet illi saru. Hemm bżonn illi nagħmlu progress maġġel biex naddottaw id-dispożizzjonijiet fuq id-drittijiet tal-passiġġieri blajru li sfortunatament għadu eh, blokkat fil-Kunsill naħseb illi l-kol naqblu li hemm bżonn illi insolvu d-diffikultajiet illi jiffaċċaw il-konsumaturi Ewropej meta jagħmlu il-bookings tagħhom online u anki offline naqblu l kol illi l-kumpaniji illi joffru servizzi ta' dan it-tip għandhom ikollhom il-possibilità li jagħtu lil konsumaturi informazzjoni ċara u kompluta illi ma, ma jqarraqx bihom u u naħseb illi il-koll naqblu illi hemm bżonn li nagħtu attenzjoni partikolari l konsumaturi li huma l-aktar vulnerabbli. Mhux biss eh, f'termini ta' aċċess, imma u koll f'termini ta' informazzjoni u protezzjoni u ħarsin ta' drittijiet tagħhom. Għalek l-istrateġija għal l-avjazzjoni għas seklu 21 tkun koordinata bejn l-istati membri kollha, l-oqsma kollha frabta mal-avjazzjoni, il-turizmu, l-politika tal-konsumaturi, l-ambjent u s-sigurta. Mela, issa fuq il-sigurtà aħna qed nitolbu standards għoljin ta' sigurtà imma tana mandux jedet jew ixekkel iċ-ċirkolazzjoni ħilsa u lanqas id-drittijiet tal-passiġġieri u rridu wkoll uh, nużaw il-teknoloġija u soluzzjonijiet digitali biex nejnu l-passiġġieri u mhux biex nkomplu noħolqu aktar intoppi għalihom biex nikkonkludi rrid nappella lil kollegi kollha u nsemmi suġġet li jien interessa ruħi fih u n-defendiħ niddefendih ukoll. Eh, l-emenda 50 li ressaqtien jiġifieri il-ħtieġa illi nipromuovu kol fil kontesta ta' din l-istrateġija il-numru ta' urġenza Ewropew hemm bżonn illi l-aġenziji u l-operaturi jirreklamaw dan il-numru fuq il-biljetti, il fuq il-websites tal-kumpaniji, kif diġa qed jagħmlu ħafna kumpaniji il-112 huwa mezz ta' għodda ta' sigurtà essenzjali fil-qasam ta' trasport u hija ħasra li ir-rapporter u l-grupp ta' l-CR qegħdin jissuġġerixxu vot negattiv fuq il-lista tal-voti tagħhom. Evelyn Gebhardt. Äh, Grazzi ħafna. Jiena nixtieq l-niskuza ruħi fissem sinjur Vesfal mħabba li edha tivvota fil-Kumitat Reġjonali u talbitni sabiex nirrappreżenta nixtieq illi fissima li ringrazzja l-Sinjor Bussojt u għal daw kolla li kooperaw u ħadmu tajjeb fl-imkien. I taħseb ukoll illi daw hemm seba' kompromessi illi fil fatta din jiġbru flimkien dawn is-57 emenda li tresqu verament jirrappreżentaw dan din il-ħidma kooperazzjoni tajba u issa aħna qed naraw illi fil-fatt sistema tajba ta' tkabbir u mobilità fl-Ewropa hija xi ħaġa importanti. Fl-istess ħin aħna nixtiequ nirringrazzjawkom illi l-maġġoranza tal-emendi tagħna huma riflessi fil-kompromessi. Progress kbir irnexxielna nilħu permezz sa diskussjoni ta' bejn il-partiti li jkollna standards din kemm dak li għandu xieqsam protezzjoni tal-konsumatur, ħarsien ambjentali, ecc. Allura importanti ħafna għal ħaddiema u għal-konsumaturi illi aħna nkun nistgħu niftehmu fuq eh, dawn l-standards. It-tixtieq tawgura lil kulħadd ukoll vaganzi ta' mistri u tixtieq li nkomplu għaddejjem biex xogħol konstruttiv u kooperazzjoni tajba bejnietna minn Settembru l qudiem Grazzi. Any other Hemm xi shadows oħrajn? Kaja Kallas? Jiena nitkellem flok Roxfor li huwa shadow tiegħu. U għajitlob skuza li muxaw prezenti l-lum u nixtieq nirringrazzja r-rapporter għall spiritu ta' kooperazzjoni fuq il-test din l-opinjoni tisħaq fuq sikurezza u kwalità olja u anki tnaqqis tal-ħoss u importanti wkoll illi il-protezzjoni u e, e, l-infurzar ta' drittijiet tal-konsumaturi huwa fiduċus li l-Komitat Tran se jinkludi ħafna mill opinjoni tagħna. Anders. Grazzi, jina prezentajt ħafna emendi biex insaħħa eh, settur u l ħaddim taħħu fuq il-suq intern. U jina xtaqt najdilkom kolla kemmintkom. Jina membru tal-tran. Intkom tridu tkunu tafu illi il-settur tal-avjazzjoni ġabet eh, recezzjoni ħazina ħafna mill-komitat tagħna. Ta għax rajna ħafna problemi tal-ambjent u tal impigi mumiex memx bizzejet enfasi fuqhom fid-dokument tal-Kummissjoni. Jiena nilqa ukoll dak li jintkom għattu fuq is sikurta u fuq il infurzar tal-drittijiet tal-passiġġieri li huwa importanti ħafna, però bħala punt ta' standards ewlenin li huma fil-kompetenza tagħna it-transizjoni tal-istrateġija lejn approċċ iktar ta' performance u risk għandu iktar problemi fuq il-kwistjoni ta' sigurtà u l-istrateġija tal-Kummissjoni kella evalwazzjoni illi eh, xi terz biss mill-awtoritajiet tal-finanzjarji li għandhom biżejjed li għandhom bizzejiet eh, ħiliet biex jagħmlu oversight ġust. Aħna hemm bżonn namlu azzjoni biex niżguraw li ċittadini jkunu protetti bizzejiet u anki li negozji kollom l-standards tajbin u nixtieq inħedġiġkom biex tirriflettu sow fuq għadi għax għalix mm, probabilment li mustan nimxu fi direzzjoni tajba fuq għadi. do the Commission want to make any points? No, they're not here. Um, so back to the rapporteur. Mela, il-rapporteur issa. Jena mandi xektar xinżit għax kollox nitqalu nittama illi nkunu nistaw nadottaw l-opinjoni għada b'maġġoranza. Grazie li kulħadd tal-konferenzi għonek. Thank you. The next item on the agenda is... Il-punt li jmiss fuq l-agenda e a prezentazzjoni minant il-Kummissjoni fuq l-ekonomija kollaborativa. Il-rapporter għal-rapport eh, ta' iniziativa propja s-surdanti. Grazzi, senat il-mikrofonu lil Eh, mill-Komissjoni, però mawx miktub minn se jitkellem. Jena direttur ta' servizzi. Tkellem iktar eh, onli l-leħen tijak. Tali services u public procurement GG Grow. L-ekonomija kollaborativa tati opportunitajiet li ċittadini u intraprenditori u anki eh, service providers tradizjonali. Aħna nħossu li l-Europa għanda tilqa dawn l-opportunitajiet u għat li tizgura illi kullħat jirrispetta regoli li applikaw lilhom. U fit tini ta' Ġunju ta' din is-sena aħna publikajna komunikazzjoni fuq agenda tal-Unjoni Ewropea għall-ekonomija kooperativa u dina tispiega kif nistaw napplikaw l-leġi eżistenti għall-ekonomija kollaborativa u tati rakkomandazzjonijiet tal-operaturi tassu u stati membri. L-antana huwa li nipromovu il-bilanċ tal-ekonomija kollaborativa. Xinu ma l-messaġġi principali. Mela min huwa involut b'din l-ekonomija tleta turi service provider minnaħa waħda, illi kun jista jew peer illi offri servizzi okkazjonalment jew professjonista u bat għanna pjattaforma u bat laħar għanna utent ma jinvolvux bidla ta' propieta imma uh, użu temporanju ta' beni u servizzi. E, din l-ekonomija tinkludi attivitajiet eh, għal uh, remunerazzjoni ekonomika. Il il-Kommissjoni ti preferixi eh, tuża din il-collaborative economy, mux sharing economy, għax ħafna eh, il-maġoranza tal- eh, huma hemm għal profit. Il-ekonomija kollaborativa hija żgħira qiegħda tikber dejjem iżid iktar kwoti ta' so f'sottosetturi li tħul tagħha huwa ta' 28 biljun fl-2015 tkabir taħħa tqajem kwistjonijiet fuq l-applikazzjoni tal-liġi eżistenti. U ħafna drabi mhux mhux ċara distinzjoni bejn l-atturi differenti. L-stakeholders, l-autoritajiet pubbliċi u koll man għandhom problemi b'nuqqas ta' chiarezza fuq l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni u waslu anki għal frammentazzjoni Il-nuqqas ta' kjarezza u frammentazzjoni għenet l-iżvilupp ta' din l-ekonomija fl-opinjoni tagħna. Però ħana naħsbu li f'din il-komunikazzjoni tajna kjarezza legali fuq il-regoli applikabbli U deċidajna li għalissa memx bżon li kunem leġislazzjoni specifika fuq il-fenomenu, hemm strumenti legali fuq livell Ewropew għal kwistjonijiet attuali U l-problemi għajja eh, kif se napplikaw. Il-Kommissjoni ħat kompli tagħmel monitoraġġ tal dizviluppi tal-modelli eh, t-iġbor data u tara jekk hemmx bżonn iktar passi fuq livell Ewropew. Mod speċifiku. Fuq regoli tal-aċċess tas-suq. Għannu nħossu illi kwalunkwe regolament illi limita l-aċċess bħal autorizzazzjoni u licenzjament għandhom ikunu ġustifikati u proporzjonati. Per eżempju, għanna nħossu illi proibizjoniet ta' attività ekonomika huma uh, miżura tal-aħħar, huma l-aħħar risorsa. Il-ġustifikazzjoni uh, tal-proporzjonalità ta' ċerti limitazzjoniet il-karatteristiċi ta' din ekonomija għandhom jiġu konsiderati. U xirrit najt b'dan, irrit najt illi li mux kollox ġi ġustifikat storikament bħala proporzjonat u mhuwiex automatikament ġustifikat u proporzjonali għal kulħadd fl-ekonomija kollaborativa. Element importanti huwa jekk servizz eh, moti bi persuna privata okkazjonalment f'ċerti stati membri użaw thresholds biex jiddeferenzjaw bejn iż-żewġ Eh, possibilitajiet u biex jagħtu ċarezza legali. Ħafna leġislazzjonijiet nazzjonali ġew sviluppati għal modi tradizjonali u qabel l-iżvilupp tal-ekonomija digitali u kollaborativa, l-Istati membri għandhom jieħdu l-opportunità u jagħmlu reviżjoni tal-leġislazzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jagħtu eh, għad biex tkun tapplika anki għal eh, għal tradizjonali u għal kop operazzjoni Aħna ninkoraġġixxu dawn il-pjattaformi biex jaġixxu responsabilment u li jagħtu eh, servizzi. Dan ma jfissirx illi dawn il-pjattaformi ma jistgħux jibbenefikaw mill eh, mill-eżenzjoni ta' responsabilità skont eh, id-direttiva e-commerce. Din l-eżenzjoni tapplika għall attivitajiet hosting tal-pjattaformi bħal Eh, ġbir tal-informazzjoni, iż-żamma tal-informazzjoni, imma eh, il-pjattaforma pratikament hija qed tospita l-informazzjoni minn partijiet terzi, però l-pjattaforma ma tistax tibbenefiċċja mill-eżenzjoni jekk umbat hija tagħti il-servizz fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. Il-fiduċa hija importanti ħafna għal biex taħdem l-ekonomija kollaborativa. Iċ-ċittadini li jużawhom da għandhom jkollhom fiduċa fuq xulxin kif ukoll anki fil-negozji. Il-liżiet tal-konsumaturi applikaw f'relazzjonijiet bejn persuna li jaħdem bħala trader u konsumatur. Fil-ekonomija kollaborativa jista' ma jkunx hemm distinzjoni bejn it-tnejn, se jkun diffiċli identifika min huwa il-partit l-iktar dajef li għandu bżonn ta' protazzjoni. L-obligi jeżistu biss għal dawk illi jikwalifikaw bħala traders, għal dostant emżon illi ikunem eh, servizzi ta' rating u review eh, affidabli. Fuq l-impiegi, aħna nħossu li f'din l-ekonomija il-differenza eh, bejn impiegati u self-employed u ma' diffiċli. Il-mini ħaddem għandhom l-obligi lejn l-impiegati tagħhom, però rridu Irridu naraw min jikwalifika bħala min iħaddem. l evaluazzjoni ta' dawk eh, li għatu servizz jekk eh, impiegat tal-pjattaforma, irridu naraw, irridu nħarsu lejn natura u l-eżistenza ta' kompens għandhom ruol fil evaluazzjoni skont il-kriterju ta' subordinazzjoni e relazzjoni ta' impjik teżisti fejn il-provider jaġixxi taħt il-direzzjoni tal-pjattaforma li jiġi għandu jiġi stabilit kas b'kas, per eżempju jekk il-pjattaforma determinax l e għazla ta' attività, rimunerazzjoni u kondizjoniet u jekk il-provider u liberu jazel li ma servizzi jazel kif u meta. Barra minn dan il-kriterju, Biex ikun hemm eh, regolament ta' għat, il-servizz ta' għandu jkun ġenwinu regolari. U il eh, xol għandu jiġi remunerat fuq it-taxxi. L-operaturi kollha eh, individuali u kumpaniji għandhom jirrispettaw il regoli fuq it-taxxa u l-iżvilupp tal-kooperativa, tal-ekonomija tal-kooperativa tal jgħatu possibilità biex etejbu e, e situazzjoni fiskali. Kif nistaw nimxu l-qoddim minna? Wara l-komunikazzjoni aħna se nkomplu nagħmlu monitoraċ tal-iżvilupp ekonomiku se naraw li se liġi eżistenti tiġi applikata b'mod koerenti fis intern skont il-komunikazzjoni. L-ekonomija kollaborativa hija fenomenu li qed jikber, il-konsumaturi toġobom u allura għanna nagħtu għafas biex ikunem eh, zvillup żvilupp bilanċat ta' taħħa. Grazzi. Nicola, do you want to come in and speak first? Nicola, grazie President. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal din il-komunikazzjoni li għamlet. Naħseb li dan is suċet huwa importanti ħafna u qed jitbiddel ħin kollu. Anki l-isem ukoll tbiddel. Aħna xi ftit semmejnija sharing economy fir-rapport ta' Evelyn u ta' Kallas fuq il-suq intern digitali. L-lum ġabid dinna l-isem. U dan biex jurikom li din il-sharing economy, collaborative economy hija importanti kif qed titbiddel ħin kollu evoluzzjoni. Jena naqbel ma dak li qal fuq il-ċifri u fuq il-opportunitajiet li tina din l-ekonomi u fuq il-opportunità ta' tkabbir ekonomiku, svilupp ekonomiku opportunità ta' impieghi ġodda l-opportunitajiet anki għal konsumaturi għax irridu niftakru wkoll li wara kollox dawn qegħdin jagħtu l konsumaturi iktar possibilità li jużaw servizzi u prodotti iktar faċilment. U fl-aħħar anki eh, u datum ta' sostenibilità għall-ambjent, ir-riżorsi qed nużaw maħjar u għal dastant hemm ħafna punti pozitivi tal-ekonomija kollaborativa. Però ma rridux naħbu x'jistaw eh, x'jistgħu jkunu l-aspetti negativi għaliex eh, hemm problemi u u dawn jirrigwardaw id-drittijiet ta' standard soċjali, standard ekonomiċi, standard ta' ħidma, standard ta' protezzjoni. U bħalma jiġri dejjem hemm elementi pożittivi u elementi negativi li nistgħu ntejbu. U naħseb li huwa hija mira ta' kol ta' kulħadd hija illi Eh, li nużaw l-elementi pozitivi u li nipprovaw neliminaw dawk li huma negativi. il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni huwa pass importanti ħafna l qudiem u jiena kuntent ħafna li waslet. Jiena naħseb illi eh, hemm ħaġa pożittiva illi nifmu b'moċar li huma l-atturi li huma l-problemi li huma diffikultajiet u fejn iridu naħdmu opportunitajiet għandna Minix sekk ottimista, però jekk jippermetti li erra il-persuna illi prezentat illi illi illi edha tirsolvi problemi u dina edha tati dawl. Il-vantaċ huwa li qed titkellem fuq il-problemi, però mhux qed tagħti soluzzjonijiet, qed tirsolvi ftit problemi. U nistgħu niddiskutu fuq dan il-fatt. Il-punt prinċipali huwa il-fatt li l-ekonomija kollaborativa hija okkażjoni importanti biex inkunu nistgħu nerġgħu nħarsu lejn eh, il-liġijiet eh, illi kienu infaslin għall-ekonomija tradizjonali. Aħna konna għedin analizzaw tipi ta' servizzi eh, bi pjattaformi illi qed jimxu issa kontra s-servizzi tradizjonali. Dan huwa punt importanti illi qed jgħinna nissemplifikaw, innaqsu l-burokrazija u l-ekonomija tradizjonali biex nevitaw ukoll li kunem eh, li kunem differenza bejn l-ekonomija tradizjonali u l-ekonomija kollaborativa. Eh, l-istati għandhom E, dmir li dawn ir-rapporti għamluhom iktar faċli u illi ibidlu il-liġijiet anki fis-setturi tradizjonali. Dan huwa wieħed mill-elementi pożittivi li jista' joħroġ mill-sharing economy, anki biex ikun hemm benefiċċju fuq l-ekonomija tradizjonali. Jien ngħidu b'mod ċar li stajna anki konna da xejn iktar ftit iktar ambizzjużi U ma naqbilx laqqas ma l-idea illi rridu nevitaw kull tip ta' liġi Ewropea fuq dan. Għax aħna qegħdin nagħmlu regolamentazzjoni ta' suq intern. Is-suq intern e, bnejnih eh, sena wara sena. U kull sena nippruvaw narmonizzaw liġijiet f'setturi differenti tal-ekonomija tradizjonali. U għanna settura hawnhekk li qed jikber u għed nistennew u għed najdu jien nistennew sa' sakemm jiżviluppa mbagħad nirregolamentah għara. Le, hekk e, e, aħna e, nistennew li se jkunem 27 jew 28 swi nazjonali, un bat insibu l-mod kif se normalizzaw, Le, għazin namlu hekk. Aħjar namlu għom għabel il-regolamentazzjoni u mhuwiex faċli mhux qed ngħid illi għax l-ekonomija kollaborativa tinvolvi setturi ħafna differenti u anki persuni li għatom dawn il servizzi eh, eh, tinkludi professjonisti volontari, hemm ħafna problemi, però naħseb illi hemm bżonn nippruvaw naħdmu fuq dan biex narmonizzaw flimkien u naħseb li l-Parlament ukoll għandu jagħti dan bħala għani li jipprova jati model mod biex inkunu nistaw natu regoli komuni jew għafas ta' regolamentazzjoni li kun jista' servi għall-ekonomija kooperativa su intern Ewropew u mux fil-swi singoli nazjonali. Mil-komunikazzjoni nista' naraw anki li hemm bżonn ċara ħafna aspetti u nigarantixxu anki Eh, modelli ekonomiċi ta' din l-ekonomija kollaborativa. Eh, jena naqbel fuq l-aċċess ta' su il-bilanċ bej professjonisti konsumaturi, definizjoni tal professjonisti, reġimi differenti ta' responsabilità, il-kategoriji differenti ta' servizz, il-protezzjoni ta' konsumaturi final u anki l-effetti eh, u anki kwestjoni ta' taxxa. Dawn ma kolla effetti elementi li ġew spiegati mill-funzjonari tal-Kommissjoni huma importanti. Issa il-modelli ta' ekonomija eh, ta' kollaborativa inkludu ħafna elementi. U importanti li namlu koordinazzjoni tal-elementi fejn il-sharing eh, hija importanti. Il-valur ta' din l-ekonomija tista' tkun propju illi nużaw aħjar l-esperjenzi eh, differenti u li natu opportunitajiet professjonali u ekonomija u li noħol u impigi minar ma nimminaw l-ekonomija eżistenti. Il-periklu tal-frammentazzjoni u tal-nuqqas ta' level playing field u dina hija ħaġa li tħassibna e, u aħna ġa esprimejni da drabi oħra. U għal daqstant irridu nipruvaw nelbu din is-sitwazzjoni. U biex nala, jena nixtieq jekk hemm il-possibilità nagħtu risposti jien għandi xi mistoqsijiet u nistgħu nagħmlu anki diskussjoni ġenerali fi xhur li ġejjin inkur nistgħu nistudjaw iktar u nitru iktar fil-font u nippruvaw nagħmlu eh, sintesi mal-Parlament, però Eh, fuq il-rekwiziti ta' ċess su u regolamentazzjoni tal-persuni eh, li jidħlu fil-ekonomija kollaborativa, enti ma tħoss li huwa neċessarju li barra mill natu rakkomandazzjonijiet ma nix nipruvaw namlu lista ta' kriteri possibbli. Per eżempju, fuq thresholds, dawn ġew indikati dan u kriterju li nistaw nużaw nistaw nistaw niddefinu ħahjar. Anki l-kwistjoni tal-fiskalità, anki dan nistaw naħdmu fuq u f'dan is-settur nistaqsi. U dawn huma xi minn kwistjonijiet illi diġa' eh, diġà qed jemerġu Nirringrazzja l-Kummissjoni u nittama li fi xhur li ġejjin inkunu nistgħu naħdmu fuq dan il-dossier importanti u nipruvaw nisfruttaw l-effett li tista' toħroġ mill-ekonomija kollaborativa u niggarantixxu l-iżvilupp tal-Ewropa tagħna. Anna Maria Kratzbild. Anna Maria Kratzbild. Iva, grazzi ħafna nixtieq ngħid li jiena kontenta bil-komunikazzjoni tal-Komissjoni nasib li rridu nagħtu messaċċar lill-Istati membri li rridu insaħħu iktar din sharing ekonomi ta' kooperazzjoni minħabba li verament tista' toffri ħafna iktar benefiċċji għal l-utenti kif ukoll il-konsumaturi. Jiena naħseb li l-problemi li tissemmi l-Kummissjoni huma il-problemi li qegħdin jissemmew ukoll fl-Istati Membri fuq ir-regolamenti, sistemi ta' taxxa, politika. Aħna nafu li dawn huma affarijiet li s'issa għadna ma għamilnihomx. U nishtiq ninnaqat ma Nikola u ngħid li meta aħna issa ħanibdew nippruvaw noħolqu xi tip ta' qafas aħna nixtieq il-Kummissjoni tkun iktar ambizzjuża mhux biss fil-monitoraġġ E kif għal Nikola, jiena naħseb li dan jista' jkun eżempju ta' kif l-innovazzjoni diġitali dejjem ħatkun tkun waslet qabel il-leġislaturi. U għalhekk aħna rridu nbidlu l-attitudni tagħna u aħna din naraw l-istati membri minflok kollu għedin jibżaw, jipruvaw waqfu l-innovazzjoni, minflok ma jadottaw dawn l-idea ġodda u għanna din ir-reazzjoni qed naraw ta' sikwit. Il-problema tagħna hija l-firda bejn is-setturi mhux l-innovazzjoni u minħabba li fuq il-livell tal-Istati Membri aħna rajna li l-gvernijiet kienu qegħdin jiraġixxu ħażina l-innovazzjoni u jieħdu azzjoni fuq kontra l-innovazzjoni u mhux kontra il-firda u s-sajlus fis-suq jekk ħankomplu ndewmu nipposponu l-użu tat teknoloġija qatt maħa tkun favorina, aħna nafu li hemm bosta problem fil-livell nazzjonali. Per eżempju, politika tax-xogħol kif nistgħu aħna nqisu dawn il-sistemi innovattivi l-ġodda fil-qasam tat trasport, per eżempju, f'qosma oħrajn, u il-sistema tat taxxa hija kwistjoni ġifri rridu naraw x'tib ta' qafas aħna nistgħu nipprovdu fuq il livell Ewropew. Jiena ngħidilkom li ejja nkunu qalbina u nkunu qed niċċirdu favur su waħdini globali. Forsi tinstgħu jisa kontradizzjoni iżda aħna ma nistgħux inħallu barra l-kumpaniji globali li qegħdin jipprovdu prodotti u servizzi lin-nies Ewropej. Din qatt ma tista' tkun soluzzjoni. u fuq livell Ewropew rridu nevitaw illi konna xkiel fissu intern. Aħna rridu noħol iktar ċertezza legali, level playing field għal kumpaniji tagħna ħalli jaħdmu iktar fuq il-level globali. U għalhekk fl-Istati Membri tant tiżilu żbalji, u anke f'dan il-Parlament Ewropew, mhux qed nitkellmu biss fuq il-fatt irridu nwaqfu lil ħaddieħor milli jidħol fissu, iżda rridu nkunu iktar kompetittivi aħna u mhux nippruvaw neqirdu l-kompetizzjoni. Jiena naħseb li din hija l-viżjoni u l li xtaqt naqsam magħkom u nixtieq illi nisħaq iktar fuq għadin aħna issa li qegħdin naħdmu fuq għadin il-ħaġa jiena nixtieq illi ma nħallux lil protezzjonizmu jeqirdu jaqret il-sharing economy minħabba li għana nkun għadin nċaħtu ċittadini tagħna mill opportunitajiet verament tajbin u minn metodi ġodda ta' kif aħna wieħed jista' jgħix ħajtu. U allura nixtieq ngħid ukoll qed tistana bil-ħarqan diskussjoni aħjar bejn ix-shadow reporters. Naseb illi aħna kellna koordinazzjoni tajba ħafna jiena x-shadow tal-isjar fil-fatt u allura qed nieħu ħafna Nħajkun din diskussjoni. Grazzi l-Kummissjoni ta' dan l-approċ pozittiv li għandkom f'dan l-qasam hekk kifettu intom il-konsumaturi kienu favur l-ekonomija kollaborattiva u edha tenna sabiex aħna nilqu dan l-anijiet. u qegħdin aħna naraw li din l-ekonomija tista' tossal ħafna benefiċċji għal kulħadd. Nafu l problemi minħabba l-liġijiet u problemi regolatorji. Issa li għattilkom dan, naf illi hemm ċertu kwistjonijiet importanti li rridu nikkonsidraw anke fir-relazzjoni ta' bejn il-nifsiba tradizzjonali u dawk il-ġodda rridu naraw li jkun hemm level playing field u rridu naraw li jkun hemm stabilta wkoll tista' taffavorixxi l-investiment u fl istessin permettu li jkun hemm kumpaniji ġodda fissu swi illi fil-fatt jinbidlu ta' sikwit hija xi ħaġa li aħna nabżonna bżonn investiment u viċi versa. jekk l-istat membri għandhom problemi, aħna rridu nejnu l-istat membri sabiex jerbu dawn il-problemi, iżda mux bil-fors li għanna bżon l-istess regoli kullimkien. Per eżempju, mux kull belt għanda l-istess regoli għall-lokandi, jew għas-servizzi tal-ippjanar, per eżempju, għalek għanna din id-diversità kollha fl-Ewropa li tant aħna nħadnu nħobbu. Jiġifieri ejja naraw, skont il-kos, il-kas xikun hemm bżonn ħalli bekk aħna kull nistgħu xorta nħadnu diversità illi għandna fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm min ħeġġeġ li jkun hemm proċess ta' tfassil tal-standards għall-ekonomija kollaborattiva ħalli jkollna standards illi jistgħu waslu għal regolamentazzjoni. Jina sab li tista' tkun siwja, nasab li jkun tajjeb li aħna nagħmlu distinzjoni bej il-peer-to-peer u l-offerti fuq skala. Iżżar minħabba li dawn jistgħu jgħinu ħafna l-ċittadini tagħna qed naraw li bħalissa ħafna inizjattivi ta' riċiklaġġ ta' prodotti illi ma wieħed ma, jixtiex iżom u din hija grazzi wkoll għax sharing economy. Naħseb li l-kwistjoni hija hawnhekk fejn naqtaw linja eżattament. Fejn kumpanija li bdiet lokalment fil-fatt ħatiqaf tkun kumpanija lokali u tsir ikbar. Anka SMB meta tinbidel kumpanija ikbar. Aħna nafu wkoll li jekk tistabilixxi dan il-limitu fuq livell li mhuwiex xieraq jew kella forsi li jkun limitu diffiċli li wiz għal kumpaniji dan jista' jitfalura l-kumpaniji. Ġifieri jiena naħseb li il-limiti u restrizzjonijiet rritu ikunu sensittivi għal problemi li għandna. Ek meta Andreas tkellem fuq eh, eh, Andreas kellem fuq eh, Cancun fuq eh, l-użu l-użu mill-ġdid u l-fiduċja fil-utenti jiena naħseb li diskussjonijiet bejn ir-relazzjonijiet tal-ħaddiema u tal-kumpaniji huma importanti aħna ilna ħafna naħdmu fuq leġiżlazzjoni għal dawk li ħadmu rridu niskuraw illi din hija leġiżlazzjoni li hija tajba mingħajr ma xekker wis l-ekonomija sharing economy. Aparti minn hekk ukoll għandna ċertu kwistjoni oħrajn ta' natura speċifika li naħseb nistgħu nkonsidraw bħal pereżempju rekwiżiti tal-assigurazzjoni u rridu naraw jekk għandi bżon ta' modelli ġodda ta' assigurazzjoni dawn huma xi ftit mid-diskussjoni li ħajkonna żgur. Kien hemm ħafna interess ukoll minn ħadd l-kumitati l-oħrajn anke f'dan ir-rapport jiena bħala ċer tal-kumitat nittama li ħajkonna approċ għabbazi tal-kooperazzjoni bejn il-komitati kollha. Min huwa rappresentat għal-Ladden għal-Dieter? Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid proset lill kummissjoni minħabba li naħseb li l-komunikazzjoni hija ta' bażi tajba x-xogħol tagħna nappoġġa jiena fissem l-alden nixtieq ngħid li aħna ma nixtiequx li jkollna regolamenti żejda ma nishtiqux li jkollha proibizzjoni, maħabba li dawn dilazzjoni trid tintuża biss jekk verament ħajkollna bżonna u jekk ħajkollna problemi ma nistawx insolvuhom li verament ma nasibx li dan huwa l-każ issa rridu nefitaw ukoll li napplikaw liġijiet offline għad-dinja online minna ma nirriflettu wisq fuqha jiena naħseb li s-suq irrit jisolvi daw il-problemi wahdu u l-ekonomija kollaborattiva miex xi ħaġa ġdida, l-ħtiġijiet forsi ta' din l-ekonomija huma differenti iżda miex ħaġa ġdida. Jiena wkoll imħasba fuq il-fatt illi intom qegħdin titolbu li għandu jkun hemm iktar azzjoni Ewropea. Iżda mela mhux qed nara li intom qed azzjoni, qed naraw li intom qegħdin tippritkaw fuq din il-ħaġa iżda l-istati membri mhumiex qegħdin jimplementaw l-ebda azzjoni f'din id-direzzjoni, qed nara li hemm xi azzjoni pożittiva fuq il-livell tal-Istonja tu kas Litwanja iżda hija kontra fil-livell Ewropew. Ġifieri aħna rridu naraw kif nistgħu niskuraw il fl-Ewropa jkollna approċċ wieħed għall-ekonomija kollaborattiva minħabba li aħna bħalissa kull ma naraw huwa firda fis-suq u kultant naħsbu illi l-istati membri ma jinteressaħħomx fuq din il-ħaġa ġifieri l-għana ewlieni tagħna għandu jkun illi aħna vera jkollna approċċ wieħed Ewropew li jista' jkun ibbażat fuq il-komunikazzjoni tagħkom. Issa, dwar xiftit mill-aspetti li għanna fil-komunikazzjoni tagħkom, minn għal fatt l-ekonomija kollaborattiva hija bbażata fuq relazzjoni diretta bejn l-utent u dak li provdi s-servizzi verament din hija ħaġa importanti. U jiena naħseb illi allura dinja xi ħaġa importanti sabiex niskuraw ċertu kwalità tas-servizzi iżda dan umur kontra servizz bħal ta' bla bla kar fejn aħna qegħdin naraw illi il-konsumatur għandu ċess għall u m'għandux kontroll fuq il-prodott finali, il-servizz, ġifieri mistoqsija tiegħi kif aħna nistgħu nirregolaw l-intermedjarji għabbażi tal-mod ta' kif konsumatur ħassu bluzu ta' servizz ta' kumpanija jew kalla kumpanija oħra minħabba li dawn is-sentimenti jistgħu jvarjaw ħafna minn konsumatur għal ieħor u nixtieq ukoll infakkarkom dak li għadu għadha kemm semmit viking. Iġifieri l-intervent bej il-peers u dawk li jipprovdu s-servizzi. Jiena naħseb illi nistgħu nagħtu qed naraw li fil-komunikazzjoni jem ħafna eżempji iżda mhux qed tipproponu soluzzjonijiet allura nixtieq illi nsaqsikom intom kieku x'tib ta' soluzzjoni tipproponu fejn nistgħu naqtaw din il-linja jekk din tista' tvarja minn settur għal ieħor ġifieri. Fu livell ġenerali nista' ngħidilkom nappoġġa l-komunikazzjoni tagħkom, naħseb li hemm ħafna ħafna affarijiet li jridu jsiru anke fiħdan il konsil ħajkonna l-opportunità li nkellmu l-Presidenza Slovakka għada Jiġifieri nittama li nkunu nistgħu nagħtu dan il-messaġġ lill kunsill ukoll illi nisimgħu minnaħa tal-Kunsill x'jaħsbu u jekk hux ħajħabru li ħajkonna approċċ wieħed Ewropew għall-ekonomija kollaborattiva. Grazzi ħafna. Andrea Schwab mbagħad Evelyn. Grazzi ħafna, Sinjor President, l jiena nixtieq eh, nappoġġa eh, l approċċ tiegħek ġifieri li aħna għandna bżon ta' approċ kollaborattiv għall-ekonomija kollaborattiva. U jiena naħseb il-ni xedaw rapporters su kolam lu ċara din il-ħagġa, parti minna jiena naħseb illi dibattitu għada xejn wis fuq il-level ġenerali u dan dibattitu mux ħajjajna jekk ħajibqa fuq dan il-level ġenerali, id-dibattitu tal-fat jekk aħna nġbżon tal-regolamenti jew le, dan dan mux dibattitu illi huwa tajjeb biss għal dawk illi jħobbu regolamenti iżda għal dawk illi jipprovdu dawn l-apps u dawn li jagħtu s servizzi tal-ekonomija kollaborattiva. Kienem il-kollega li semmit bla bla karu servizzi oħrajn fil-qasam ta' trasport. Palissa u l-kas li, per eżempju, servizzi tal-assigurazzjoni edin ipoġġu daqxejn ta' xkil u mux għatjatu assigurazzjoni għal eh, karozzi li fil-fat iġorru eh, persuni terzista iżda għanna assigurazzjoni għall attività legali u jekk aħna qegħdin naraw illi mod professjonali tista' tieħu partijiet terzi miegħek fil fil-karozza jekk dawn iħallsuk dawn allura mhux ħajkunu eh, assigurati u ma nafx jiena kif il-liberali ma jixtiequx illi jkun hemm regolamenti fuq din aħna għanna problemi ta' nuqqas ta' regolamentu din hija xi ħaġa li aħna rridu niċċarawha u jekk hemm fil-fatt nies li jixtiequ joqogħdu jipposponu dan ħajtellef l-ekonomija kollaborattiva. Il-problemi rridu nindirizzawhom u narawhom kif huma ħalli nippruvaw nerbuhom u naħseb li kif qal Nikola Danti, naħna rridu nikluduhom kollha dawn il-problemi fil-konsiderazzjoni tagħna minħabba illi Dawn huma affarijiet li huma importanti ħafna għall l-ekonomija kollaborattiva Waħna aħna mhux biss qegħdin nitkellmu Sinjura President illi hemm grupp li huwa favur iktar regolamenti u hemm grupp li ma jixtiex. regolamenti jiena naħseb illi dawn huma servizzi illi diġà jeżistu fis-suq illi diġà jista' eh, ikollok aċċess għalihom fl-istess ħin m'għandniex regoli sabiex inkopru eh, affarijiet importanti bħal dawn u anka affarijiet li għandu xieqsum l-assigurazzjoni u jiena naħseb illi għal din raġuni din hija diskussjoni illi fil-fatt ma waslitx għallan għadha ma waslitx fuq il-level li aħna nixtiequ għal aħna laqas il-Kummissjoni Evelyn. Grazzi ħafna Iva, jiena wkoll kont daqsxejn sorpriża meta smajti rappreżenta liberali titkellem illi naħseb qiegħda tmexxina f'direzzjoni li mhijiex responsabbli xejn, jiena naħseb illi aħna għandna bżonn ta' protezzjoni legali, jekk aħna ngħidu li m'għandx bżonn ta' regolamenti f'dan il-qasam, naħseb li din hija xi ħaġa li mhijiex raġonevoli, rridu naraw eżattament veru illi rridu nevalwaw li ma' regoli fejn għandna bżonnhom l-iktar. U naqbel ma' Nikola Danti li jgħid li din il-proċedura tal-Kummissjoni mhijiex biżejjed f'dan il-kontest l ozzjoni li tihdas s-sissa mill-Kummissjoni jiena naħseb illi għandna bżonn ta' soluzzjonijiet li huma adattati u tajbin għal ġejjieni għal problemi li stajkonna jkollna fil-ġejjieni u dan ma jfissirx li aħna ngħidu għara l-istati membri mela rridu jkollhom ir-regoli tagħhom, regoli li jkunu xirqa għal ġejjieni u mbagħad għawahna nerġaw nispiċċaw f'xi 27 jew 28 regola differenti. Eh, u nippruvaw nerġgħu wara noqogħdu nippruvaw insibu soluzzjoni Ewropea. Jiena naħseb li aħna għandna ċertu opportunitajiet u għandna problemi rridu naraw minn qabel kif nistgħu naraw li jkollna dawn il-problemi regolati fis-suq intern. Ewropew. U għadun raġuni nasab li vera xaħġa illi ma tamirx sens u mwix bizzie dak li t-tamil il-Kommissjoni. U għapparti minnek jena nitlob lill-kollegi illi fil-fatt qed jibżaw mill-projbizzjonijiet. Din hija xi ħaġa li aħna m'għamilniex qatt ah, dan il-kumitat u m'aħniex ħanamluha u jkolli ngħid illi isa demagoġija qed issir din l-attitudni hawnhekk fil-kumitat illi u din hija ħaġa tirrabjani. U fil-fatt ħaġa oħra tirrabjani hija li l-Kummissjoni mhix qed tiddefinixxi biċ-ċar fuq li ma qasam aħna din nitkellmu u kif ħa e, nfasslu dawn il-konċetti. Per eżempju, il-konċett tal-ekonomija kollaborattiva ma nasibx li hija definita sew kif suppost. Jekk qed nitkellmu fuq ekonomija kollaborattiva dan ifisser li ħanaħdmu flimkien u ekonomija kollaborattiva din tfisser li aħna flimkien rridu nsibu soluzzjoni. Soluzzjoni bejn stati membri differenti, bi kontinenti differenti li qegħdin jaħdmu fuq l-istess proġett, jew nkella fejn il-ġurnalisti pereżempju ltaqgħu sabiex jizvelaw il-kwistjoni tal-Panama Papers jew inkella fejn iċ-ċittadini huma jkun qegħdin jaħdmu fuq l-istess pjattaforma li joħorġu b'soluzzjoni komuni. Aħna għanna t-tini qasa mizda fejn aħna qegħdin nitkellmu fuq il sharing economy u bekk qegħdin nitkellmu fuq l-użu komuni ta' servizzi bħal bla bla kar, kif qalet l-Onorevoli Xara Ħazova. U dawn huma servizzi li fil fat ħajkunu użati f'perjodu qasir ta' żmien dawn huma servizzi ta' sharing economy, iżda mhux ta' ekonomija kollaborattiva minħabba illi ma tkunx qed tagħmel xi ħaġa partikolari, iżda sempliċement tkun qed taqsam servizz ma' ħaddieħor. Mbagħad għandna l-kwistjoni tal-intermedjarji fiħdan lotja ta' dawn is-servizzi u rabta ta' dawn is-servizzi, pereżempju servizzi ta' traduzzjoni, servizzi oħrajn fejn hemm ukoll dan il-livell ta' indipendenza bejn dak li ħaddem u dak li qiegħed jaħdem u jiena naħseb illi di ma tistax tirrappreżenta ekonomija kollaborattiva le iżda f'dawn l-osma, propju f'dawn l-osma naħseb il-Kummissjoni Ewropea tista' toħroġ u għandha toħroġ b'definizzjoni definizzjoni aħjar li tista' ukoll tkopri il-perjodu qasir li matul qed ikun ehm, jingħata dan is-servizz. Jiena naħseb li tweġibiet irridu nsibu huma tweġibiet il-differenti eh, minn dak illi aħna nismaw bil-Kummissjoni. Nasibx illi aħna irridu jkollna wis regolamenti fil-qasam kollaborattiv fejn il-ġurnalisti eżempju għadin jippruvaw jaħdmu fl-imkien sabiex jilqu proġett komuni iżda dak li xaqsam ir-rabta bejn il-ħaddiem u dak li ħaddem fejn aħna din naqsmu s-servizzi bejnietna jiena naħseb li iva f'dawn l-qosma hemm bżonn li jkollna regoli jekk kif qal Sir għadu kem tawkom eżempju importanti ħafna tal-assigurazzjoni u fuq din il-kwistjoni kif naħdmu eżattament. Naħseb illi rridu nerġgħu nirriflettu b'mod preċiż fuq xi qegħdin nitkellmu hawnhekk eżattament. Liema definizzjonijiet għandna bżonn, liema tweġibiet aħna rridu nagħtu b'dan il-kuntest u nitlobkom hemm bżonn illi konna tweġiba Ewropea illi hija orjentata Malġejjini għalli ħalli bekk aħna nappoġġaw dawn il-modelli ġodda ta' kooperazzjoni fil-ekonomija fil tagħna li jistgħu waslu iktar innovazzjoni iżda anke iktar benefiċċji għal konsumaturi, utenti u, konsum u kumpaniji. Grazzi. Mr. Rushford. Grazzi ħalli nibda billi niskuża ruħi għaliex dak li se nagħmel huwa skorret tal-aħħar imma minħabba laqa oħra jiena ma stajtx inkun hawnhekk għal preżentazzjoni orali skużawni imma jiena eh, rajt eh, test tal-Komissjoni b'attenzjoni kbira għalhekk xorta waħda nista' nitkellem u dana għabbażi ta' dak li qalu sissa l-kollegi. Mela l-ewwel komment jiena smajt dak li qalet dita u lill-Andreas u lill-Evelyn irid ngħidilhom ma nistawx noqogħdu nagħmlu affarijiet li mhumiex qegħdin hemmhekk li dita ngħidilha fuq għandhom tal-liberali u demokratiċi ebda regolament ġenerali u ebda proibizzjoni. Naqbel ebda proibizzjoni ġenerali, ġifieri ebda regolamentazzjoni ġenerali ma jfissirx li ebda regolamentazzjoni ta' xejn, ma nistawx aħna ninal u f'karikatura ta' dak li aħna maħniex. Jiena qed ngħidu il-grupp tagħna ma jridx isibru f'sitwazzjoni fejn aħna ngħidu illi eh, m'hemm bżonn ta' ebda regolamentazzjoni anzi l kontlarju aħna qed ngħidu u bir-raġun u b'mod partikolari jiena bħala Franċiżi li ngħix pajjiż fejn il-sovraregolamentazzjoni għal regola kull darba li se trasposizzjoni ta' direttiva neżaġeraw. Ne Eh, u aħna fi Franza naraw li hemm ħafna turi ekonomiċi li laqas għadhom jafu li ma regolamenti applikaw għalihom u le għalhekk aħna qed ngħidu iva se tasal ekonomija ġdida u eh, biex tasal din l-ekonomija issa se nirregolamentaw kollox kullimkien għaliex inkella aħna l-ewwel qabel kollox ma nkunu kapaċi li nagħmlu hekk jiena rajt ix-xogħol interessanti għall-aħħar u eċċellenti li għamlet il-Kummissjoni meta smajt il-Nikola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 jikkommentaw qed nara illi aħna qed nagħmlu fuq xi ħaġa li verament ġdida li qiegħda tinbena li għadha mhix e, e, stabbli u fissa il-Kummissjoni għamlet biċċa xogħol tajba ħafna fid-deskrizzjoni tagħha qalet fejn huma l-marġni, fejn huwa dak li huwa meqjus professjonali u mhux, dak li huwa l u mhux. Imma x-xogħol tal-Kummissjoni huwa fer aktar e, jeżita iktar meta se jgħaddim il-fażi tad deskrizzjoni u kif se se ngħaddu għal fazi ta' wara. Għallek jissejna rrit najt sempliċement u rrit nikkonċentra kommenti tiegħi fuq ħaġa waħda li jew importanti ħafna illi najdu li l-atturi ekonomiċi b'mod partikolari li l-konsumaturi xinuwa il-qafas illi fihom fih japplikaw l-affarijiet, per eżempju, meta l-Kummissjoni tajt u bir-raġun li meta aħna qegħdin fil- Eh, C to C, konsumatur ma' konsumatur ieħor, affas Ewropew ta' eh, protezzjoni ta' konsumatur ma' japplikax imma jina rrid ngħid illi dan jrid ikun jrid ikun konsumaturi. Jiena nista' ngħid illi bħala membru tal-grupp liberali, nixtieq illi il-konsumaturi kun jafu x'inhuma ir-regoli jekk ma jkunux jafu ma jistax ikun hemm su indaqsal kulħadd. Bat fuq dak li qal Andreas fi Franza li għadha l-affarijiet huma komplikati ħafna għaliex f'ċerti eh, situazzjoniet hemm kumpaniji tal-assiguraturi, assiguraturi illi jagħmlu il-reklami fuq il-medja u jgħidu li intom koperti għalhekk hemm bżonn eh, hemm nies illi jaħsbu illi kull darba illi jaqsmu karozza ma' xi ħadd ieħor ikunu koperti hemm min ikun kopertu m'hemm min le. U din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli irridu ngħidu meta n-nies ikunu koperti u meta ma jkunux huwa il-prinċipju tal-bażi. Aħna mixjien pass pass fid-dlam għalhekk hemm bżonn li dak li aħna nifmu illi dak li se niddeċidu fil-ġimgħat li ġejjin żgur mhux se jkun adattat għall-ekonomija minn hawn ħames snin oħra. Aħna konvinti eh, eh, illi eh, E, irridu kunu modesti, ma nistax nimmaġinaw li kollox nistam namlu wissam il-bidu, hemm situazzjonijiet li per eżempju għalissa memx fejn ir-regolamentaw, u forsi minn erba' ħames snin oħra nindunaw li iva hemm bżonn li nirregolamentawhom tant kunu kibru kalla kunt larju U biex nikkonkludi, dan huwa punt li għandha ħafna mistoqsijiet dwaru u, u fuq din l-ekonomija kollaborattiva jena ilhom f'moħħi dan mistoqsijiet. Meta nitkellmu fuq kwistjoni ta' limiti naqbel li dak li jagħmel distinzjoni bejn professjonist minn persuna mhux professjonista huma dawn il-limiti ma jiena ma nifhimx meta aħna ngħidu li dawn il-limiti jridu japplikaw attività attività. Jiena naħseb li jridu noħorġu b'limitu globali għanda kollu li għanda xaqsam ma din l-ekonomija l-ġdida, kom eżempju sempliċi xaħat li eh, huwa tifla B&B per eżempju u kun jaqa taħt jew inkella bla bla kar per eżempju max meta najdu per eżempju li bla bla kar ma eh, sim tal-ispejjeż u ma mhux għalih u forsi veru hekk, imma nafu li hemm pjattaformi li jiexbħu lil bla bla kar li għamlu Paris eh, Pariġi Brussel, Brussell Pariġi li għandhom karozzi li jieħdu 9 karozzi u palli kieku eh, eh, mumiex professjonisti imma umma professjonisti għalli iżommu l-flus. Għallek meta aħna naraw illi eh, id-divizjoni bejn dak li huwa professjonali u dak li mhux huma ma tantx ma daqshekk ċari għalhekk naħseb illi nista' ngħidu li meta konsumatur issir għattur mingħajr ma huwa professjonist li xuwa meta jaqa taħt il-limitu għal-karozza, meta jkun uh, Eh, taħt il-limitu għall-attività u ta' tipiħor ikun eżentat eh, minn kollox għaliex hija dejjem taħt il-limitu. Imma meta wieħed jiġbor fl-imkien il-lieħ li jagħmel ikun jaqbżu l-limitu bil-kif. Għalhekk eh, Eh, jina l-kollegi għattillu, minix għetnajt li jem bżon ta' iktar jew inqas regolamentazzjoni, jem bżon li d-definizzjonijiet ikunu ċari sabiex kullħat ikun jaf li ma' kategorija jaqa. Imma jina konvinti li l-kol flimkien sejjir nexilna. Dan huwa debattitu li qed interessana ħafna għanna ħafna li aħna nimnu verament fl-ekonomija illi qiegħda tinħoloq permezz ta' din l-attività u wejja bħalli nkomplu naħdmu kol flimkien. Thank you. Uh, Grazzi. Eh, jiena nixtieq nappoġġa l-kollegi tiegħi billi najt illi Iva, aħna uh, eh, nilqaw dan l-approċ ta' soft law għalix regolamenti rigidi għandhom nejn ixxeklu l-innovazzjoni. U kif għalet il-kollega dita, eh, l-implementazzjoni għal-qofol ta' kollox għalix forsi ikonna iktar minn 28 set ta' regoli għalli xemm il-regoli lokali, reġjonali, nazzjonali. Iġifiri issa irridu naraw kif l-istati membri senġelluhom issegwu il-linji gwida. U naqbel maħna Marja Korazza Belt eh, għalix naħseb illi tista tiprojbixi ċerti affarijiet billi tant regolamentom illi Eh, jisparixxew fil-fatt għax ħadd ma jibqa' jagħmilhom. Għandi ftit kummenti u mistoqsijiet. Aħna spiss ikonna diskussjoni jekk għandniex nirregolaw l-affarijiet il-ġodda, imma naħseb iridu naħsbu wkoll dwar kif nistgħu nimmodernizzaw dak illi aħna nsejħulhom is-setturi tradizzjonali forsi dawk ir-regoli maċem bżonnhom. U dan huwa element li huwa nieqes mill-komunikazzjoni. Għaliex kulħadd d jikkompli r-regola ju regolamenta iktar milli jarek ir-regoli hemmx bżonnhom. Imbagħad punt ieħor fuq id-direttiva tas-servizzi il-Kummissjoni serra fuq l-artiklu 20 ta' din id-direttiva eh, għal ħafna raġunijiet pal per eżempju dak li għandu xaqsa maċċessa s suq Madana kollu hemm il-problema ta' l-interpretazzjoni u l-implementazzjoni ta' dan l-artiklu. Għalek, il kummissjoni kif qed issolvija din il-problema? U t-tielet punt, sabiex noħol u suq uniku għall-ekonomija kollaborattiva. Tkellim tudbar il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku u li servizz diġa ġi rikonoxxut f'pajjiż wieħed mela allura awtomatikament ikun rikonoxxut fil-bqija tal-Ewropa. Dawn huma l-mistoqsijiet li kellina, grazzi. Eh, eh, Nikola t-kommenta mela wara l-Komissjoni tajpwis mela ħan nisimgħu il kummissjoni issa. Iva, grazzi. Um, aħna rajna illi dan huwa suġġett li qed ġenera ħafna interess. Ma nafx hekk se nkun nista' inwieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħkom il-punti li qajjimtu ma l-approċċ tagħna huwa li aħna nqisu li din hija xi ħaġa importanti illi feġġet f'daqqa waħda bħalli kieku ma kienx hemm ferroviji f'daqqa waħda kien hemm il-ferroviji, ma kienx hemm mobiles, f'daqqa waħda għandna l-mobiles, ma kienx hemm il-computers, daqqa waħda il-computers eżistew. U din hija xi ħaġa ġdida imma hija realtà tangibbli. U l-ewwel net naħseb li din hija xi ħaġa li rridu nirrikonoxxuha, hija żvilupp jeżisti, hija realtà. Il-regoli li nsegwu huwa li aħna ma rridux nagħtu l-konsumaturi ċittadini il-sentiment li dan huwa eh, spazju li mhuwiex irregolat. Imma mill-banda l-oħra laqqas ma rridu nħon uħ billi nirregolaw żejjed għallix naħsbu illi għaw eh, potenzjal enormi għawnek għal tkabbiru ħol intampiegi għaliex din hija realtà li ma nistgħux naħarbu minna, aħna nippreferu illi naċċettawha, nilqawha u eh, naraw kif nistgħu eh, nużawha u nisfruttawha bl-aħjar mod possibbli. B'mod partikolari billi inserħu l-imħuħ tal-konsumaturi u ċittadini li l-lofsa eh, eżistenti, per eżempju, t-tikketti, it-taxxa, il-liġi tal-konsumaturi, għandhom jekk iċ-ċirkostanzi ikunu adattati għandhom japplikaw ta' ma jfissirx li dejjem għandhom japplikaw imma forsi ta' spiss ikollhom japplikaw u din hija xi ħaġa normali. Smajt ukoll eh, l-rapporter Danti u l-deputata Gebhardt illi intom tixtiquna nirregolaw u illi noħolqu il-leġislazzjoni. Aħna nasbu illi il situazzjoni għada miex matura bizzeje, hemm li nifmu ftit aħjar x'inhu għaddej, din hija realtà ġdida wis eh, biex eh, eh, tkun tista' tiġi irregolata tajjeb. Imma meta aħna ngħidu li se nżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni, dan mhux klim firaħ Aħna se nimonitorjaw is-sitwazzjoni naraw kif tevolvi u naraw illi din dan huwa żvilupp interessanti għall aħħar fl-ekonomija Ewropea. Iva, xi darba jew oħra se nirregolaw imma ma rridux f'dan l-istadju illi nibdew ħaġoħra li rridu nikkonsidraw nek li dina mhijiex sempliċement komunikazzjoni illi tħabbar xi għanijiet eh, gbar jew tajt li xaġeja tajbe jew ħażina, aħna f'din il-komunikazzjoni ħriġna b'sensilja ta' interpretazzjonijiet legali u regoli li nittamaw li jistaw diġa jgħinu u jiddisciplinaw u jirregolaw ċerti problemi illi feġġew, jisaw feġġu u natu l-imħalfin, Eh, nazzjonali għajnuna ta' kif jistaw u natu ħjiel ta' kif jistaw jiddeċidu f'ċerti situazzjonijiet li jistaw jeżistu fil-prattika. Naqbru ma' deputat Korazza Bilt ma' m'għandniex nimblokkaw l-innovazzjoni imma din għatmija soluzzjoni fu eh, dak il għalet il-President Vicky Ford, eh, aħna naraw ċar ħafna li mhux qed nippruvaw ngħidu li liġi tradizzjonali qatt ma tapplika l-ekonomija kollaborattiva jista' jagħti il-każ li iva tapplika imma aħna qed ngħidu li jista' jkun hemm każijiet fejn eh, l-attività għadha ġdida wis il-beda wis missu jew mhix professjonali biżejjed biex aħna nirregolawha aħna ma rridux nirregolaw iż-żejjed u mbagħad noħon u neqirdu kollox naħseb illi f'sitwazzjoni li tkun pjuttost matura l-spirtu tal-liġi tradizjonali japplika. Aħna palissa qegħdin nevalwaw kriterji li jeżistu fuq livell nazzjonali sabiex naraw meta attività ssir professjonali u kriterju interessanti li qed nesploraw huwa pereżempju meta xi ħadd ikun obbligat illi iħallas it-taxxa fuq it dħul bħala riżultat tal-attività illi jkun eh, tiwettaq. minn mm, minnkom għattu illi rridu naraw sa kem per eżempju l-assigurazzjoni tal-passiġiri fil-karozzi tkoprihom jew le u hija din ir-raġuni wkoll illi aħna nħossu li f'dan l-istadju eh, najdu illi s-sitwazzjoni hija matura biżejjed biex infasslu liġi u noħorġu bliġijiet illi se jiċċaraw u jiddefinixxu kollox. Nasbu illi dawn il-problemi rridu nsolvuhom każ f'każ u nasbu li permezz ta' din il-komunikazzjoni aħna tajna xi gwida u provdejna xi jodot sabiex il-imħallef u l-amministratur ikunu jistgħu jiddeċiedu x'għandhom jagħmlu. Jiena eh, nilqa u naqbel ma dak il qal il deputat Rochefort eh, naqbel 100% fil-fat mija fil għaliex jiena naħseb illi punt importanti ħafna li eh, tressaq għall attenzjoni tiegħi u skont il-liġi ta' eżistenti tal-konsumaturi fuq pjattaforma, jekk teżisti pjattaforma, inti diġa obbligat permezz tal-liġi eżistenti ta' konsumaturi li tidentifika ruħed bħala kummerċjanti jew lejdu, fil din hija xi ħaġa li teżisti diġa ħafna drabi wieħed irid jiġbet l-attenzjoni ta' da kollha involuti li hemm regoli li japplikaw għal din l-attività bħalma japplikaw għal kull tip ta' attività oħra. Issa jekk aħna aħniex qed nagħmlu xi ħaġa dwar l-artiklu 20, forsi smajtu li aħna għadna kif eh, proponejna biċċa eh, leġislazzjoni fuq il-geoblocking li tidentifika ċerta inġieba u li aħna ħassejna illi il-geoblocking mhuwiex ġustifikat Jiena nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal-kommenti, għall-interess li esprimejtu. Din hija xi ħaġa li aħna se nkomplu naħdmu fuqha perswazi li dinja xi ħaġa li se tkompli tikber u ssir aktar importanti għalhekk importanti li nżommu għajnejna u widnejna miftuħin naraw x'inhu jiġri u naraw kif mod intelligenti nistgħu eh, nimmonitorjaw is-sitwazzjoni u naraw li fil-waqt li nirregolawha ma neqirduwiex din l-attività. Evelyn Gebhardt. Iva jiena xtaqt niċċara xi ħaġa minħabba li hemm li min jixtieq jisma' dak il mhux qed jintqal jiena ma tlabtx illi din it-tip ta' kooperazzjoni fl-ekonomija tagħna għandna nirregolawha, jiena naħseb illi qabel ma jkollna 28 regola differenti għandna jkollna regola waħda Ewropea, mhux l-istess ħaġa li qed inti. Grazzi. Nikola Danti. Nikola Danti. Grazzi, grazzi lilkom il-koll għal din id-diskussjoni. Naħseb li dan huwa l-ewwel dibattitu fost ħafna se jkun dibattitu twil, interessanti u intens. Eh, jiena nixtieq ngħid eh, biex nikkonkludi sempliċement li aħna għandna mudell tajjeb minn li provditu l-Kummissjoni li Eh, għajjem da l-elementi kollha tal-ekonomija kollaborattiva meta nitkellmu dwar kulħadd f'moħħu għandu eh, xi suġġett xi aspett eċetera, is-soltu affarijiet, it-trasport jew il-kiri tal- djar eccetera, eccetera. Għanna qed nasbu dwar l-ekonomija kollaborativa li maħda ma teżistix għaliex fil-fema tiegħi m'għandniex nirregolamentaw naħseb li jkun żball illi noqogħdu nidħlu fid-dettall u nirregolamentaw kollox tal-inqas dettall. Naħseb li jista' jkun interessanti diffiċli nifhem li huwa diffiċli ħafna imma li nagħmlu xi ħaġa li jagħti orjentament legali għal dawk għal pjattaformi li jistaw jinħolqu. Suġġetti huma dawk jekk pereżempju jekk professjonisti jew le, dak li mhux professjonist jekk hux qed jagħmlu għal liħ jew sempliċement għal sempliciment biex ikollu rimbors tal-istejjes tiegħu. Jiena naħseb li aħna naħdmu fuq dawn il-punti konkreti nistgħu nagħtu spazju lill-ekonomija kollaborattiva biex tidber fl-Ewropa ir-regolamentazzjoni ma s-servix biex toħnoq eh, u biex eh, ma tħallix ekonomija kollaborattivi ġodda illi jikbru u jfeġġu, ma sempliċan biex nagħtu iktar servizzi liċ ċittadini Ewropej biex konem hemm iktar effiċjenza l-sfida kif għad fil-bidu hija anke l-mod kif aħna nibdlu eh, il-regoli tas-settur għaliex dan dan is-sarf ekonomija kollaborattiva meta aħna rajna din l-ekonomija kif bħalli kieku splodiet Eh, u kif eh, feġġew dawn il-pjattaformi l-ġodda u ma jisaqsuna jekk kif ċerti setturi ir-regoli li għanna għal dawn is-setturi tapplikax għalihom jew forsi tistax tkun iktar semplifikata sabiex tagħti iktar eh, opportunitajiet anki l-ekonomija tradizzjonali. Jiena ħad gost insegwi dan id-dibattitu naħseb illi se nkunu nistgħu nikkollaboraw flimkien b'mod ambizzjuż issa ma nafx jiena jekk ux se nkunu nistgħu nfasslu abbozz ta' rapport li jkun ambizzjuż imma aħna rridu minnaħa nirregolaw imma minnaħa l-oħra innatu lil dan is-settur l-ispazju sabiex ikun jista' jikber. Thank you very much. Grazzi ħafna. The last item on this morning's L-aħħar punt fuq l-aġenda għal dalodu huwa il-punt fuq il-prodotti fertilizzanti bil-marka eh, CE. Jiddispjaċini illi eh, waslitinna l-aħbar illi sur eh, il-mama ta' Sir Zenfield mietet il-biraħ u eh, kellu jmur ovvjament biex għatma mal-familja tijaw, aħna nesprimu l-kondoljanzi tana lilu u l-familja tijaw. Andrea Schwab se jipprezenta eh, għannom uh, tijaw u jgħamil xie kommenti għannom ta' Sir u l-ewel se jkonna prezentazzjoni mill-kommissjoni Reinhard, le, Min se jamela. Is-Sur Pettinelli għal kummissjoni Jekk jogħġbok. Sur Pettinelli, jekk jogħġbok. Signora President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, signori Jena għataw nek l-lum biex niprezentalkom din il-proposta regolament fuq il-fertilizzanti l-ewel eh, element tal-pjan ċirkolari eh, li adotta l-Komissjoni sena li għaddiet aħna irridu nħu erbanijiet permezz tiegħu l-ewwel irridu niftħu s-suq wahdini għal prodotti kollha fertilizzanti il-regolament attwali tal-Unjoni Ewropea fuq il-fertilizzanti huwa eh, tal-2003. Il-fertilizzanti organiċi mill-banda l-oħra Irridu jaddu minn ħafna proċeduri amministrativi differenti sabiex ikunu rikonoxxuti f'kull territorju nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. il regolament il ġdid fl-aħħar se joħloq kondizzjonijiet indaqsa żewġ tipi u jagħmilha possibbli sabiex il-fertilizzanti organiċi jilħu s-suq waħdini uniku bl-istess kondizjonijiet kif jagħmlu l-oħrajn. Għalhekk aħna se nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-materjali domestiċi organiċi li qed illum jinħlew. Il-settur tal-fertilizzanti se jkun inqas dipendenti fuq eh, l-importazzjoni ta' eh, materjal, materja prima aħna nemnu li madwar 30% tal-bdiewa Aħna nafu illi l-aċċess għassu suq mux mhux se jkun biżejjed sabiex da kollu isir, imma se jkun pass kbir il-qoddim Il-proposta tagħna hija mmexxija mill-prinċipju tal-proporzjonalità u tas-sussidjarjetà. Proporzjonalità għaliex jibni fuq l imsejjaħ qafas leġislattiv il-ġdid għal leġislazzjoni tal-prodotti li fisser li rekwiżiti legali huma limitati għal dak li huwa strettament meħtieġ għal eh, protezzjoni tal-anijiet ta' politika. Subsidiarity Is-sussidjarjetà. U sabiex il-kumpaniji jistaw isegwi isegwu il-regoli nazzjonali ma dawk il-kumpaniji li jixtiequ jgawdu minn l-aċċess għas-su uniku irridu jkunu jikkonformaw ma' regoli maqbula fuq livell Ewropew. Il-kumpaniji jistaw eh, jaddottaw sistemi regolatorji nazzjonali. Imma kull prodott mbagħad jista' jintuża fit-territorju ta' dak il-stat membru partikolari. Dana jiżgura illi ma jkunx hemm tfixkil tas-suq għaliex il-prodotti fertilizzanti, il-prodotti għas-swieq lokali eh, jistaw jibqaw jintużaw minkejja ir-regoli Ewropej din il-proposta hija limitata għal materjali eh, marufin li jintużaw għal produzzjoni tal-fertilizzanti sabiex inħarsu is-saħħa u l-ambjent. Fl-istess ħin, aħna rridu noħolqu mekkanizmu għal eh, biex nestendu din għal materjali ġodda innovattivi la darba nkunu ċerti li dawn huma eh, mhumiex taħsara għas-saħħa u l-ambjent Unbat aħna dana se nestendu għal kategoriji oħrajn ta' materjal riċiklat u organiku sabiex il-ħolqa il tal-materjal tal-materja prima fl-Unjoni Ewropea tkun tista' tingħalaq il-tini għan tana huwa li nħarsu iktar is-saħħa ta' ċittadini Ewropej. Illum il-fertilizzant jista' jinbieħ taħt ir-regolament attwali mingħajr ebda limitazzjoni fuq is-sustanzi kontaminanti u dan mhuwiex aċċettabbli. Palma tafu ħafna fertilizzanti fihom sustanzi kontaminanti li huma taħsara għal bniedem li kelli niklu u l-alf li nitimaw lill-annimali spess ikun fih traċċi eċċessivi ta' dawn is-sustanzi. Hemm pereżempju provi xjentifiċi li l-kadmium huwa taħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent u huwa preżenti fil-prodotti agrikoli il-kontaminazzjoni tal-ħamrija agrikola għadha wis olja sabiex inqisuha sikura biex inħarsu s-saħħa tal-ġenerazzjoni ta' għada rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex niprevjenu illi l-ħamrija agrikola tiġi kontaminata. Għalek, irridu nizguraw illi il-bdiewa eh, Ewropej ikollhom aċċess għal fertilizzanti li ma jniġsux u li ma jkunx fihom kontaminanti tossiċi skont ir-regolament Ewropew attwali dan ma, ma, ma biex jikontribwixxi għal dan ma fih ebda limiti għal kontaminanti bħal metalli tqal. Il-proposta l-ġdida hija pass il qudiem lejn aktar protezzjoni tas saħħa tal-bniedem u taqbel ukoll mal-obbligi internazzjonali mal-sħab kummerċjali tagħna illi ukoll jimponu il-limiti ta' kontaminanti tagħhom stess. It-tielet punt fir-regolament il-ġdid huwa li se nkomplu nsaħħu l-protezzjoni tal-ambjent Ewropew meta il-flussi ta' nitrogenu u fosforu jidħlu fl-ilma is ikunem l-eutrofikazzjoni u l-alg tibda tikber l-alga bladdoċ u teqret il-ħajja fil-bahar il-riċiklaċ ta' nutrienti eh, jista' l-eutrofikazzjoni u dan isir fertilizzant iktar effettiv għalhekk il-proposta hija pass il qudiem lejn iktar protezzjoni tal-lagi tagħna, xmajjar u anki oċeani Barra minn hekk din il-proposta tikkontribwixxi wkoll biex aħna nindirizzaw il-problema tal-mikroplastik fil-ħamrija. Ir-regolament proponi soluzzjoni sostenibbli għal ehm, rilax bil-mod il-mod ta' nutrienti ħagġoħra li tinsemmi għamnek il-lum huwa l-promozzjoni tal svilup teknoloġiku l-innovazzjoni. Aħna diġa qegħdin naraw interess kbir fir-riċiklaġġ ta' nutrienti għal ġid ta' ħafna atturi differenti, pereżempju il il-sibu, is-swieq ġodda għal sottoprodotti tagħhom. il-kumpaniji li jamlu il- trattament tal-ilma jinvestu biex jinneħu il-nutrienti mill-ilma. Għallek il-problemi ta' ġestjoni tal-iskart edin isiru eh, opportunitajiet ekonomiċi għal ħafna setturi differenti. Dana naraw fil-qalba tal-ekonomija ċirkolari għal xek l-industrija l-ġdida issir iktar eh, kompetittiva u t-ġenera eh, impiegi ġodda. Bekk aħna nistgħu noħolqu su wahdini. Eh, sabiex ikun hemm possibilità għal eh, biex il-kategoriji differenti jaħdmu fl-imkien. Dana se jappoġġa u koll il-customization tal-prodotti u jati għazla ikbar l-bdewa. Bekk is settur tal-fertilizzanti sir iktar diversifikat u innovativ. Mela biex nikkonkludi f'ekonomija ċirkolari il- materja prima sekondarja tkun trattata bl-istess mod bħal dik ta' l-ewwel kwalità il-materja prima sekondarja trid tissostitwixxi il-materja prima normali bħal fosforu sabiex ma nkunux dipendenti fuq l-importazzjoni. F'ekonomija ċirkolari, l-kontaminanti tal-ikel, l-emissjonijiet fl-ambjent irridu nevitaw kemm jista' jkun. Il-bidla dejjem iċib magħha l-sfidi u eh, nafu illi huwa veru illi se jkun hemm xi reżistenza imma jekk aħna rridu li dan is-settur tal-fertilizzanti jikkontribwixxi għall-ekonomija ċirkolari sostenibbli, in-negozju Ewropew ma jistax ikompli kif inhu llum. Ma, ma nistawx ħallu l-affarijiet kif inhuma għalhekk jiena nittama li intom se tilqgħu din l-opportunità biex tappoġġaw l-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku imma fl-istess ħin tħarsu aħjar is-saħħa u l-ambjent. Flimkien nistgħu nagħtu opportunità ikbar lil biex ikun hemm prodotti illi jiġu minn riżorsi domestiċi. Baqana 10 minuti u baqana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 Il-kollega qed jitlu, skużax, mux sej kun, mux mux qiegħed prezenti. U jena se naqra il-mistoqsijiet tijaw ġenerali. Em erba' punti l-ewwel net. Huwa jilqa l-proposta u għajħos li l-proposta jambizjuża ħafna l għanu huwa tiftaħ il-su għal ħafna prodotti organiċi fertilizzanti biex jgħati eh, sikurezza u jgħati imbutat wara l-ekonomija ċiklika. Irridu nizguraw illi dawn l-għaniet jiġu soddisfatti b'mod koerenti legali illi ma jkunx taħsara għall-operaturi. Eh, Għandu tlet kummenti peress li test huwa komplikat. Fuq il-metodu mażul ta' armonizzazzjoni opzjonali. Kif qalet il-Kommissjoni anki fil-futur se jkun hemm prodotti kon eh, il-marka CE u se jkun hemm anki prodotti nazzjonali mingħajr. Allora, il-kwestjoni hija illi il-Kommissjoni il tanalizza xi 50% tal-fertilizzanti kollha prodotti fl-Unjoni Ewropea u juru il-pajis fejġaw prodotti. Illi juru il-potenzjal, il-proposta hija bazata fuq l artikolo 40 ta' trattat li joħlo uh, suq singolu għal dawn il-prodotti. Issa, jekk dan il-metodu ta' armonizzazzjoni użat anki għal prodotti oħrajn għandu il-potenzjal illi jiġi ikkonsidrat fejn kienem anki prodotti tal-kostruzzjoni. U tiri punt huwa fuq l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi l-għaniet ambizjużi għandhom jiġu minn miksuba eh, minar ma natu pisi zejdar l-operaturi. Jider li l-proposta tmur li l-em minn dak li hemm fil-prodotti, leġislazzjoni fuq prodotti tal-Unjoni Ewropea. Allora jidun iżguraw li ma taħloċ responsabilitajiet sproporzjonali jew ambigwita fuq kif il- leġislazzjoni tal-prodotti tapplika. Il-beraħ, Istur Scheinfeld, e, e, irċeva l-evaluazzjoni ta' patto għal li mux dajem tati e, din l-evaluazzjoni l-effetti kolla għal SMEs. U t-tilet punt mbagħad il-limiti għal metalli pesanti għal-Sur Scheinfeld huwa kruċjali illi meta namlu limiti tal-kontaminanti rridu nizguraw li jkunu bazati fuq evidenza xjentifika u ma jillimitawx il-fornitura u jxeklu il-kompetizjoni. Aħna dejjem nisimaw problemi fuq il-limiti tal-kadmium u biex bazati fuq evidenza xjentifika imma fuq kwistjonijiet tal-prinċipju ta' prekawzjoni u anki il-proposta legislativa tati il-limiti ta' kadmio minnajr il- eh, minnajr eh, il-determinazzjoni fuq skala industriali. Tkun ħaġa tajba kif l-Kommissjoni arriva eh, waslet għal din il-deċizjoni. U jek ti permetti li, President, jena għandi anki il punto di vista tijaj. Jina naħseb li din il-proposta hija komplessa ħafna u għanna bżon ta' iktar żmien biex nistudjaw dettalji u biex namlu referenza wkoll swieq ta' kostruzzjoni li dan aħħar ġew regolamentati b'regolamenti eh, illi eh, dawk il-prodotti nazzjonali kollha illi, eh, illi illi huma differenti mill-prodotti Ewropej Grazie President. Nil-ħadi għax suq ta' prodotti fertilizzanti e parzjali. L-ispiża ta' negozi fuq dan is-suq huwa li ħafna u tħalli inċertezza. Għax iktar mill-50% <clears throat> tal-kommerċanti ma jirrispettawx il-leġislazzjoni. Il-leġislazzjoni timxi bil-mod wis biex issegwu l-innovazzjoni f'dan is-settur. Leġislazzjoni eżistenti ma tżgurax livell xera ta' eh, protezzjoni ambientali u ta' saħħa u eh, fuq il-fertilizzanti użati u analizi ta' sostanzi tossiċi għal dastant għanna noħol u għafas leġislativ li jista' jgħin eh, il-ħolqien ta', ta negozji fuq livell Ewropew u anki fl-istess ħin jikonserva il-leġislazzjoni eh, eżistenti għal dawk li operaw biss fl-istat membru tagħhom. Il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari għandhom jiġu introdotti għal protezzjoni ambientali u jiena nilqa b'mod partikolari kondizjonijiet għal produzzjoni ta' fertilizzanti minn eh, min materjali sekundari Kallas. Diġa għallu ħafna affarijiet il-kollegi tal-IPP, pero jena xtaqt najtu kol illi nishtiq nżid illi hemm diġa kollegi illi jużaw il-backdoor biex jevitaw il-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u rridu niftakru illi jekk aħna no nażlu din eh, din għatanna l-possibilità anki li nevitawa. Dak li huwa importanti huwa illi il-proċedura tkun l-iktar sempliċi possibbli U punt ieħor huwa waqt il-evalwazzjoni ta' impatt trid ikun hemm iktar konsultazzjoni mal-produtturi biex nifmu il-bżonni tal-SMEs kif qal anki eh, l-IPP. Il-punt prinċipali huwa illi għanna nevitaw din l-armonizzazzjoni opzjonali. Signora Gardini, grazie fil-qosor, anke għax ma tantx għandna ħin ringrazzja dawk li tkellmu qabli, naħseb li hawnhekk għalu ħafna affarijiet fuq dan l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Nirringrazzja anke r-rapporter illi tkellem permezz ta' Andrea Schwab. Jena ħadkun rapporter femvi u kif tafu illi fil-komitat tagħna m'għandniex kalendarju. Mbagħad naħseb li jiena l ħaġa importanti hawnhekk hija illi niftħu su uniku għal eh, fertilizzanti kollha kif qalet il-Kummissjoni u tħassib hija li nipproteġġu is-saħħa u l-ambjent imma kif qal xbab il kwistjoni hija komplikata ħafna ħafna punti delikati u, u, li ħasbuna e, wieħed minnhom kien dan tal-limitu tal-kadmju li huwa dossier eh, sensittiv ħafna. E, e, jien naħseb li nistgħu nsibu bilanċ u f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm sitwazzjoni komplikati u differenti u aħna rridu nifmu l-esperienzi sissa fil-pajjiżi differenti illi na niba namlu, namlu evalwazzjoni liktar realistika possibli u dan huwa dossier importanti ħafna u dan uh, se permettina nħol u ambient ħafna iktar ġust għax dan u għanna setturi dawn qed jirrigwardaw setturi li huma verament eccellenti. Grazie. Tarabella. Grazie, Presidente din il-proposta għal regolament ġdid illi ħati tifaċilita anki fertilizzanti iktar innovativi, ħattejn l-ekonomija ċirkolari. Il-materjali organiċi fissu intern spiss ikunu bazati fuq il-skart. U setejn anki naqqas id-dipendenza tagħna fuq l-input ta' materjali u toħlu anki impiegi. U nistaw nkunu kontenti b'dan il-regolament propost għax huwa wieħed minn miżuri li se kontribwixxu għal biex jikkoraġixxu l-prinċipju tal-ekonomija ċirkolari. U anki miżuri metodiċi agrikoli u anki s-saħħa. Irridu nħarsu l infertilizzanti li rispettaw l-ekonomija ċirkolari u nħallum jitpoġġew fuq il-suq Ewropew minar diskriminazzjoni. Irridu nodu attenti u koll għal-tikattjar tal-livelli ta' kadmio, fosfati, eccetera, għax daw ivarjaw minn stat membru għal-liħor, għandi mistoqsija fuq l-Kommissjoni illi tkelmet fuq il-problema tal-kadmju. Fi ċerti stati membri il-limiti tal-kadmju spess u ħafna iktar baxi minn dawk proposti mill kommissjoni uh, fil-protezzjoni tas saħħa pubblika, l-promozzjoni tal-fertilizzanti organiċi. Il-Kommissjoni m'għandix tipproponi eh, threshold iktar baxxi għax huwa ħafna iktar olin mill-prassi komuni fl-Istati membri. Grazzi ħafna u naturalment jiena lesta naħdem mal-kollegi kollha fuq dan id-dossier bħala xada e u rapportera l-SD. Uruċef, grazzi. Fisem il-kollega jiena għandi etnaqralkom dawn il-kommenti il kommenti bil bulgaru nilqa il-proposta bħala waħda minn l-ikbar li proposti leġislativi fil-ekonomija ċirkolari. Jiena nishtiq nesprimi l-appoċ għal armonizzazzjoni non mandatorja u appoġġa l-idea illi tiġi adottata proposta li ħatkun alternativa għal leġislazzjoni nazjonali tal-Istati membri u dan jirrifletti il-bżon għal flessibilità. Però jina nħoss li ċerti aspetti importanti dan il-proposta għandhom ikunu iktar preċizi biex inkunu nistaw ninkludu l-speċifiċità ta' ċerti fertilizzanti u biex nevitaw eh, l-adozzjoni ta' ħtiġijiet eh, diffiċli għal negozji. Nishtiq nifoka fuq dawn elementi l net l-obbligu li niprodu għall-importaturi u l-produtturi li jiverifikaw kampjuni tal-prodotti li sejtħlu fissu u dinja ħtieġa diffiċli u għanda tiġi rikonsiderata. Jekk aħna insegwu il testa dispożizzjonijiet skont il-qafas il-oqsa il qafas il oqsa leġislativi ġodda, rridu nillimitaw ruħna l dak li huwa neċessarju biex niproteġġu. Is-saħħa tal-konsumaturi, jekk aħna nirrispettaw dan il-prinċipju, dan l-obbligu uh, diffiċli biex nieħdu l-kampjuni se jkun limitat biss għal dawk il-prodotti li b'xi mod jinfluenzaw il-katina tal-ikel. U t tini eh, anki eh, dina tista' tkun anki ħtieġa id-dikjarazzjoni tista' tkun anki diffiċli ħafna din hija neċessarja mhux biss tal-konsumaturi imma anki għal autoritajiet <clears throat> u għas-suffiċenti li l-produttur u l-importatur ikun obbligati jagħti kopja tad dikjarazzjoni wara talba biss. <clears throat> u fl-aħħar inħoss li huwa possibbli naqsu il-pis amministrativ fuq l-importaturi u l-produtturi fuq dak li għandu xjaqsam mal-obbligi tagħhom biex jipproduċu protokolli għal provi fuq li rigwardaw detonazzjoni. Hemm leġislazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq il- eh, reċipjent singolu ta' din il ta' dan il-protokollu, jek nistaw n-applikaw din il-regola, nistaw naqsu l-pis, u dawn il-protokolli jistaw jiġu um, sottomessi elettronikament, u l-autoritajiet għandu jkollhom uh, eh, access għal database ċentralizzata li bekk uh, tkun tirrispondi għal għanietana lejn l-ekonomija digitali. Kommissjoni tixtieq titkellem fuq dan? Għazawx minuti? Grazzi. Iva, jina, qed nara tlet osma. Uh, eh, armonizzazzjoni opzjonali u le, il-pist tal-operaturi eh, operaturi ekonomiċi u l-kadmju. Il-regolament attualment u għadġa opzjonali, unħossu illi l-aħjar mod u għal-inżommu għom daw, għassu illi u frammentat ħafna fuq livell Ewropew għax hemm tradizzjoni differenti ħafna fl-agrikoltura, hemm prassi differenti u s-swieq nazzjonali għadhom frammentati ħafna. U għal din ir-raġuni aħna naħsbu illi skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà l armonizzazzjoni opzjonali hija aħjar. Naturalment hija sfida aħna nħossu illi illi niproponu tikketjar ġdid alternativ għal dak tradizjonali u natu l-possibilità illi ibijaw eh, liberament il-prodotti kollha fl-Istati membri, il-produttur ek se jkollu nċentif biex juża din il-tikattar ġdid u nħossu li din l-armonizzazzjoni fil-prassi se tkun popolari ħafna. Nħossu però li għalissa għanna nħalluha kif bħala alternativa. Umbat fu il-pis fu l-operaturi ekonomiċi iva aħna nafu li dawn ir-regolamenti il-ġodda sej kollom sej jfissru anki xi spiża għal prodotti ġodda. Dan huwa neċessarju rridu nsibu soluzzjoni iktar bilanċata, però ma rridux ninsew illi qed nitkellmu fuq prodotti illi illi eh, huma ġodda u mem lebda evidenza xentifika fuqhom u qegħdin nirriċiklaw anki l-iskart. U anki għal dan rridu nikkonsidraw is-sikurezza tal-operaturi u tal-konsumaturi, dinja priorità, allora rridu namlu, rridu jkollna kontroll, rridu ċertifikati għax il-konsumaturi rridu jkun jafu il il-prodotti li għandhom fuq il- fuq il-mejda tagħhom ġejjin minn prassi agrikola ċertifikata. Allora, aħna ipprovajna nsibbu liktar soluzzjoni bilanċata ma nħossu illi ma nistawx nevitaw illi konna ċertifikazzjoni u testing fuq dawn il-prodotti innovativi illi ġejjin mill-iskart nerġanajt. Umbat, il-limiti tal-sostanzi eh, li ġet jiniġsu u l-kadmio, hemm periklu mill-PM il metalli pesanti u mux mill kadmiu Il-katina tmur mill-ħamrija għall-lekel u anki għall-alf li natu għall-animali li jumbat niklu. Dawn il-regolament eh, eh, jannarizza din is-sitwazzjoni li għanna evidenza xjentifika u għanna bżon ta' periodu ta' transizjoni twila xaħna nafu ma' difikultajiet eżistenti għal produtturi attuali tal-fertilizzanti minerali. E Teżisti diġa teknoloġija ta' dekam dekadmiazzjoni u nafu li dawn mumiex kompetitivi ekonomikament, però nħossu illi f'dan il-periodu ta' transizjoni b'ħafna fazi differenti 80, 60, 40 u 20 mg inkunu nistaw naslu għal teknoloġija tal kompetitiva bħalma namlu anki eh, fuq smoħra tal-ekonomija ċirkolari l-os eh, eh, Inħossu illi da din hija direzzjoni tajba u dan il-periodu, dan 12 sena, se għati bizzejiet zmin għal biex nirfinaw u intaj, intajbu teknoloġija attuali. Fuq dak li għandu xaqsam mal-limiti li jem attualment fil-stati membri, sa fejn, kif għal il-sur Tarabella, aħna ma jidirnix li jem stat membru li għajn as 20 milligrammi. U dinja l ħar ċifra li qed nipproponu wara 12 sena ta' tħul fis-seħs, ta' tħul fis-seħ. Din hija eh, situazzjoni ta' konverġenza fuq livell Ewropew. Nixtieq ukoll nagħlaq billi nagħmel komment fuq l-ekonomija ċirkolari. Din miex biss, ma trigwardax biss l-ambjent, imma hija wkoll għall-ambjent, però l-għan prinċipali hija hija biex nalqu l-vojt bejn il-bżonijiet tal-ambjent u l-ekonomija bejn l-ambjent u l-impiegi u tkabbir. U b'regolament bħal dan aħna qed nimmiraw biex innaqsu id-dipendenza tal-importazzjoni tal-materji eh, primi u u dan se jista' jgħin noħolqu impigi u tkabbir u bekk inkunu nistgħu nipproteġu anki e l-ambjent u l-saħħa ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi kulħadd. Nerġgħu nintaqgħu fit-tlieta.